Good morning, everybody. Welcome uh, to our uh, meeting of uh, today. Lodwa tajba, nilqakom għal eh, tal-lum, mela bl-agenda. Nishtiq nfakkarkom il votazzjoni fuq ir-rapport Dalton fuq il modernazzjoni tal- regoli tal-konsumaturi għall-Unjoni Ewropea se tiġi posposta għas-6 ta' Diċembru u ħan votaw ukoll fuq mandat sabiex nittu f'negozjati għal eh, regolament fuq il-kodiċi il doganali tal-Unjoni Ewropea. Jekk mawx aktar kummenti nistgħu naddottaw l-aġenda. Mela. Infakkarkom li din il-laqa hija web streamed u għandna l-ewwel eh, newsletter tal-IMCO u għanki hemm il-konferenza interparlamentari sabiex insaħħu l-drittijiet taċ ċittadini fl-implementazzjoni l-applikazzjoni tal-Unjoni tal-Liġi tal-Unjoni fis-27 ta' Novembru ħassir din il-konferenza se tiġi organizzata mill-Kumitati Peti u Ġuri, il-Parlamenti Nazzjonali, is-servizzi legali kif ukoll in-Netwerk Ewropew għall-Ombudsman. Punt partikolari fuq il-programma abbozzat hija marbuta mat trasposizzjoni u l-implementazzjoni tar-regolament tal-2004 għal drittijiet tal-passiġġiera tal-ajru illi tista' tkun ta' interess speċjali għall membri tagħna. Il-programma bozzat tal-konferenza tistgħu issibuh ukoll fil-file tal-laqa dwar eh, l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa tagħna tal-5 ta' Novembru. Dawn ħajġu konsidrati bħala approvati sakemm hawnx kummenti, ma jidhirx li hawn kommenti mela napprovawhom. U nistgħu ngħaddu mill-ewwel għall-ewwel punt, ir-rapport ehm, tal-negozjati interistituzzjonali Hawnhekk għandna lat ta' aċċessibilità illi għandna lil Morten Lokegaard nadilek il-kelma bħala rapporter. Iva, huwa ta' pjaċi għalija li ninforma lill kumitat fuq in-negozjati fejn l ħakna ftejn politiku mal konsil u għat l-aħħar trilogu fit-8 ta' Novembru. Ma kienieċ biċċa xogħol faċli. Fil-fatt eh, kellna Eh, bosta argumenti u aħna provajna nagħmlu minn kollox biex niddefendu l-mandat tal-Parlament. Nistgħu nkunu kontenti u anki kburin bir-riżultati. Issa għandna qafas leġislattiv illi se tbiddel il-ħajja ta' madwar 80 miljun Ewropew f'ħafna affarijiet, pereżempju il-biljetti, il-magni self-service, il-computer, smartphones, tablets, is servizzi bankarji tal-konsumaturi, e-books, il-kummerċ elettroniku u ħafna affarijiet oħra naħseb illi huwa pass eh, kbir il qoddim Naħseb għanna nkunu sodisfatti minnaħa tal-parlament Eh, eh, bilna li neskludu il-mikro intraprizi u allura deċidejna namlu hekk sabiex nkollna pożizzjoni iktar b'saħħitha meta huma eh, mbagħad jimxu ma' leġislazzjoni. Għanna żammejna xi Repubbliku fl-ambitu tal-atti u fuq il-prodotti u l-leġislazzjoni l-oħra marbutin kollha mal-aċċessibilità l-att se kun eh, qed jagħti l-awtorità lill-leġiżlazzjoni settorjali. Fuq tal-ambjent għandna dan fuq bażi volontarja, l-istati, il-progress tal-istati membri ma setax jimxi minħabba l-memx bażi legali b'saħħitha mill-Unjoni Ewropea biex tieħu azzjoni. Mbagħad fuq fuq il-self-service channels u anki eh, servizzi ta' emerġenza bit-telefon wieħed wieħed tnejn, dan ħajkollu ħajkun aċċessibbli. L-istati membri illi għandhom servizzi ta' parti terza jkunu jistgħu jużawhom anki ikunu jistgħu jużaw anki l-protokolli tal-internet. L-evalwazzjoni tiegħi tas-sitwazzjoni hija li l-Kunsill mhux se jiċedi wis iktar u allura qed naraw mill-bidu illi il-Kunsill se jirrifjuta kwalunkwe klawżola mandatorja fuq l-ambjent u allura deċidejt ma' shadows eh, sabiex natu nitfaw aktar sforzi fil-qasam tax-xiri. Hemm ħafna xogħol xisir sabiex ikollna l-konferma min-naħa eh, tal-Kumitat. Imma So dan it-tant eh, jiena nista dejjem inwieġeb xi mistoqsijiet minn tagħkom anki fl-uffiċċju tiegħi. Grazzi ħafna u nawguralek Morten, prosa ta' riżultati. Issa, il-punt li jmiss normalment ikun rapportaċ fuq il-provvista tal-kontent digitali. Però minix qed nara l-rapporter zawnek, Għalhekk nistgħu naddu għal-punt li jmiss ir-rapport fuq il-proċedura ta' notifika minix qed nara l-Sur Prieto hawnhekk. Anzi, dan ħajsir dan il-punt se jsir għada. Għandna imbagħad il-file fuq il-prodotti tal-prodotti fertilizzanti. Lara Komi ħat titkellem fissem Mihaj Turkano li huwa rapporter. I have uh, the report of... Jena għandi il-rapport ta' Dalton. Il-kollega tiegħi war Ramon. Le, qed nitkellmu fuq il-fajl tal-prodotti tal-fertilizzant, imma Jiena minix delegata għal dan il-fajl, jiddispjaċini. Tajjeb, mela ħan itkellem jiena għaliex kont hemmhekk il-biraħ. Irna xinna nsibu ftehim kien dokument diffiċli ħafna peress li għan kellna żewġ komitati, il-komitat Envi u Imko u hemmhekk kien hemm kompetenza maqsuma fuq xi punti. irna xina namlu aktar faċli għal fornituri tal-fertilizzanti organiċi sabiex ibijaw mal-Unjoni Ewropea kollha ħajkun hemm iktar għażla għal bdiewa u jkun hemm inqas riski eh, ambjentali u anki ta' saħħa l-konsumaturi u hemm limitu ta' 60 mg. din ħad tiġi applikata tliet snin wara tħul fis-seħħ tar regoli l ġodda u allura rnexxilna nsibu ftehim mal-Presidenza Awstrijaka u naħseb illi dalwaqt nivvutaw fuqha fil-plenarja. Imbagħad, il-fajl illi miss huwa fuq l-inforzar aħjar u l-modernizzazzjoni tal-regoli tal-protezzjoni tal-konsumatur fl-Unjoni Ewropea. Hemmhekk għandna lil Daniel Dalton bħala rapporter. Lara, inti hawnhekk sajt eh, hawnhekk t-tkellem minnaħa tal-PPE. Jew fisem Pascal Arimo. Min qed nara lil Dan Dalton fil-kamra. Diħel issa. Dan ħanibdew bil-punt tiegħek. Jiġifieri jekk tpoġġi kont tista' tibda bil-preżentazzjoni tiegħek fuq l-emendi ta' kompromess. Thank you, Chair, and uh, sorry I'm slightly late. Grazzi, President. Skużawni, wasal ftit tard. Iva, naħseb li qed nagħmlu progress tajjeb fuq dawn il-kompromessi għal dan il-pakket omnibus, eh, naħseb wasalna l-ħafna mill-emendi fuq il-pakket, jiena naħseb li bħala rapporter tajjeb li nprova nsib koalizjoni aktar wiesa kemm jista' jkun biex bekk ikollna kemm jista' jkun appoġġ fuq il-kompromessi kważi kollha għaliex naħseb li l-Parlament ikun ħafna iktar b'saħħtu jekk ikollna l-maġġoranza tal-gruppi eh, favorina. Issa, kif rajna fid-diskussjonijiet u l-emendi, dan huwa ftehim universali f'dan il kumitat ma nistgħux nimminnaw id-drittijiet tal-konsumatur, u allura kompromess qed jitkellem fuq kif eh, kif id-drittijiet li huma imminati u rridu nipproteġu il drittijiet eżistenti u eh, allura ma nixxuqx nibatu messaġġ eh, negattiv u naqsu l-fiduċja fil-konsumaturi, speċjalment anki għalli businesses għaliex naħseb li tbeħ tal-prodotti online twassal għal-aktar dritti tal-konsumaturi u anki eh, fuq il- stop selling u l-proibizzjoni tagħha naħseb wasalna għal emendi ta' kompromess fejn aħna tlabna li nneħħu l proposta tal-Kummissjoni imbat naqqasna l-ambitu tal-proposta oriġinali tal-Kummissjoni fuq zjarriet persistenti u mhux mixtieqa. Din hija kwalifika ġdida anke minħabba l-frammentazzjoni tas-suq. Nirrikonoxxu wkoll li hemm ħafna eh, bejja eh, doorstop illi eh, tilħaq ħafna nies. Aħna l-wasanna l-aktar għal-ambitu anki għal-dispozizjonijiet li ma marbuta ma' negozji li ħajkunu data terrent u binna wkoll fuq kompromess biex nitolbu l-istati membri biex jużaw il-multi minħabba l-istabiliment ta' fondi marbutin mar-rimedju f'każ ta' sara għal konsumaturi u anke jekk meta tkellmu fuq dannu għall-ambjent u eh, xi interessi pubbliċi li jsofru minħabba l-ksur tal li il-multa issir fuqa. Importanti li dawn il-multi jiġu eh, użati biex jindirizzaw dak il-problema li kienem fil-bidonet u għek ikonem fiduċa ktar mill-konsumaturi ikonem anki benefiċi fuq il-rekwiziti ta' trasparenza ħna minna progress imma ma finalizzajniex il-kompromessi l ewwel eh, kommenti kienu pozittivi imma għatem ħafna xogħol xisir. Jiena kontent ukoll nirrapporta li issa mixin Eh, eh, reviews online fejn eh, dawn dawk il-kumpaniji li jużaw dawn reviews sabiex il-beħ tagħhom ikun jista' jolla anke tajjeb li l-konsumaturi jkunu jafu li jistgħu jafdaw f'dawn ir-reviews u jażlu aħjar għaliex fl-aħħar mill-aħħar dawn ir-reviews jagħtu l-saħħa lill-konsumatur. Imbagħad is-suġġett l-aktar diffiċli li huwa l-kwalità ġew kwalità tal-prodotti. Nistgħu nirrikonoxxu illi meta jkun hemm ksur tal-ġeja kwalità eh, l-ebda konsum hija xi ħażina u l-ebda konsumatur m'għandu jkollu prodotti inferjuri imma naraw ukoll varjazzjonijiet tal-prodotti U eh, din hija xi ħaġa suġġettiva. Jiena kontent bix-xogħol li sar u naħseb illi wasalna anki ħarisna lejn numru ta' ta' mezzi ta' kif nistaw naslu għal-ftejim, nasab għatfadal fuq xie xnaqtfu. U għalek nħarsu lejn il-kwalità doppja tal-prodotti. Tajjeb, importanti li provaw nsibu kompromess għaliex fil fad dan huwa l-aktar din hija l-iktar ħaġa pendenti anki jekk ħanimxu l qudiem bil-pożizzjoni tagħna qudiem il-Kunsill tajjeb li jkollna maġġoranza ta' appoġġ fil-kumitat inkella jekk ma naqblux mhux se jkollna biżejjed seta' biex aħna nimxu l qudiem fin-negozjati. Mela, naddir kelma lura lill-President u nistenna l-kommenti anke minna ħatakom. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma l-Shadows għal PPE għana l sura Rimon naħseb li sarat titkellem fismu. Grazzi President. Sempliċement biex nitkellem mifrok Pascal li ma jistax ikun hawn lum u ħanaqra nota tiegħu fuq il-konsiderazzjoni tal-emendi ta' kompromess. Notissa agenda. Minħabba bidla fl-agenda tal-ħar minuta Pascal Arimon ma setax ikun mana l-lum. Eh, Nringrazzja l dan Dalton u Shadows l-oħrajn minħabba ix-xogħol li sar sissa. Eh, Sur Arimon jitkellem fuq dawn il-kwistjonijiet ewlenin tal-rapport Dalton. L-ewwel ħaġa il-bejħ fuq l-adba tal-bib. Il-PPE huma mhumiex ċerti fuq din id-direttiva tal-prassi inġusti għal dan l-approċ. Rridu nkunu ċerti li l-kumpaniji ta' beħ dirett u l-għati bijaw il-prodotti fuq livell transkonfinali mandom jitpoġġew fi zvantaġġ. U importanti wkoll li l-beħ fuq l-adba tal-bib fi żoni rurali tibqa' possibbli. Din il ppa e jaħsbu jħarsu jaraw kważijiet eh, ta' tħassib fir-rapport 25 tan-nes wieħed. Il-PPE jaħsbu li hemm bżonn ta' leġiżlazzjoni fuq għadin. Aħna nirrispettaw eh, l-eżekuzzjoni kummerċjali skont regoli speċifiċi u għalhekk il-PPE se tappoġġa leġiżlazzjoni iktar b'saħħitha. Punt tnejn il-kwalità doppja eh, Sir Dalton jaħseb li l-aktar mod adekwat li nindirizzaw il-każijiet mhux ġustifikati huwa li ndaħlu artiklu 6.2 ċe tal-EUCDB u f'hawnhekk inkunu nistgħu niżguraw illi jkun hemm analiżi każ b'każ illi isseħ biex bekk issir distinzjoni eh, anke fil-każijiet tal-kwalità doppja. Pereżempju, jekk ikollok preferenzi differenti tal-konsumaturi, ehm, prestrizjonijiet legali, etc. F'dak il-każ, Pascal jixtieq li nirreferu għal il-rapport tal-inizjattiva ta' Xillo Navas fejn qed tirreferi għal każijiet tal-kwalità doppja mhux ġustifikata li għandha tiġi inkluża f'annes wieħed. Punt 34 eh, tar-rapport. Dan ir-rapport ukoll jirrikonoxxi li jista' jkollok differenzi fil-kompożizzjoni tal-prodotti f'punt 16 tar-rapport Xelinova. Jekk ir-rapport Xelinova għandu l bażi tal-pożizzjoni tagħna fuq il-kwalità doppja, mela allura għandna ikun hemm ġustifikazzjoni għaliha il ppa e jixtieq jiżgura li l-istati membri li għandhom rida e, e, jrid ikun hemm sistema ta' forzar ir-reazzjoni mandatorja tista' twassal għal struttura doppja li naħsbu li għandha tiġi evitata. Grazzi ħafna dawn huma suġġerimenti min-naħa tal-kollega tiegħi. Grazzi ħafna sa issa l-SND għandna lis sinjura Gephardt. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President. Nasab li fuq dan il-fajl partikolari għamilna progress tajab ħafna rnexxielna naslu għal kompromessi u nixtieq nirringrazzja l rapporter Sul Dalton tal-kooperazzjoni eċċellenti, però hemm punt wieħed fejn il opinjonijiet tagħna huma diverġenti. U dan huwa l-approċċ fuq il-kwalità doppja. Naħseb li l kompromess tar rapporter fuq din il-kwistjoni partikolari min-naħa tal-assendi mhijiex aċċettabbli għalina. Jaċċetta li hemm differenza fil-kwalità li teżisti u li din għandha tiġi inkluża fl-anness Iżda din hija xi ħaġa li anki aħna anke bħala grupp ipproponejna. Iżda hemm tant tant hemm eżenzjonijiet illi bażikament ma tantx fadal tifsira għal dan il-kompromess u allura ma nistgħux naqblu miegħu irridu naħdmu eh, bisih biex sabiex ikun hemm appoġġ min-naħa tal-grupp tiegħi. Grazzi ħafna issa min-naħa tal-Alde għandna lis sur Selimovic, però ma jidirx il-qiegħed hawnhekk mela ngħaddu għal ġili Reda minn naħat tal-ħodor. Grazzi ħafna, Sinjura President. jina wkoll nixtieq nirringrazzja l rapporter tax-xogħol eċċellenti li sar sissa, naħseb li qegħdin naslu għal kompromess fl-aktar kwistjonijiet importanti nibda mill-ewwel bil-kwistjoni l-aktar diffiċli l-kwalità doppja tal-prodotti għalina naħseb illi sejrin direzzjoni tajba li r-rapporter jixtieq inkludija fl-annessi fl anness eh, iżda naħsbu l lingwaġġ li ġie mażul xorta waħda għatfadal ħafna eh, għatem bżonn ta' valwazzjoni każ f'każ, li ma nasibx qed timxi mal approċċ li ikonna din il passi fil-annes. B'mod partikolari, aħna inkwetati fuq kollunku referenza illi l-għażla l-preferenzi tal-konsumaturi twassal għal din il-parti li, ma tistax iġi operata għaliex hemm kriterji suġġettivi ħafna. Anke fir-rapport ta' inizjattiva li għamilna aħna rekonoxxejna li dawn il-kriterji eh, huma wiesa ħafna u allura jista' jkunu lokal abbuż Tajjeb nenfasizzaw il-kwalità doppja tal-prodotti mhijiex fuq projbizzjoni ta' xe prodotti fuq is-suq imma nwaqfu eh, l-idea żbaljati li nataw lill konsumaturi U allura l-importanti eh, u li kollox ikun ċar kristall għall konsumaturi jekk ikun mela allura jkun hemm konformità mal-liġi tal-Unjoni Ewropea fejn hemm prodotti differenti ppreżentati bħal kif huma l-istess li konsumaturi eh, eh, taqraq bihom mela allura hemmhekk ikun hemm prezz ħżiena. Allura nixtieq li nirranġaw il-lingwaġġ b'tali mod li jirrifletti dan li qed ngħid u hekk naħseb illi konna pożizzjoni ta' negozjar ehm, b'saħħitha anki mal-Kunsill. Fuq il-penali naħseb eh, importanti ħafna lina illi jkollna approċċ ta' armonizzazzjoni minima anke meta nqisu l-4 fil-mija illi qed tiġi proposta hemm numru ta' pajjiżi li jmorru lil hinn minn hekk u ma jixtiequx illi inaqsu il-multi massimi li diġa qegħdin um, fis-seħħ, u allura naħsbu f'dak il-każ li d-diskussjoni jsirin fid-direzzjoni tajba u nemmnu li nistgħu naslu għal soluzzjoni wkoll. Naħsbu wkoll li fuq ir-rekwiżiti tat trasparenza diġa ħafna xogħol tajjeb illi sar Aħna nixtiequ li jkun hemm rekwiżiti trasparenti b'saħħithom uh, su u nixtiequ wkoll rekwiżiti ta' trasparenza anke fuq fil-websites ta' paragun tal-prezzijiet u search engines skont l-informazzjoni li jkollhom. Ovvjament hemm differenza għal kumpaniji illi jikkonkludu kontratti mal-konsumaturi eh, naħseb nasbu li ċertu informazzjoni mhux se tkun disponibbli għal websites li ma jikkonkludux il-kontratt u li m'għandhomx relazzjoni diretta eh, mal-kummerċanti jew mal-konsumatur. Aħna naħsbu li l-websites għandhom informazzjoni u allura ir-rekwiżit ta' trasparenza għandha tapplika lihom ukoll. Ir-reviews tal-konsumaturi importanti ħafna wkoll u aħna naċċettaw anki l-inklużjoni ta' reviews eh, folots eh, fil- fil-UNCPD. Tajjeb anke li nħarsu lejn il-parametri u naraw kif dawn huma marbutin flimkien fuq il-kwistjoni ġenerali tar rekwiżiti ta' trasparenza għal darboħra aħna rridu niżguraw illi leġiżlazzjoni eżistenti fl-istati membri li li tforsi tmur li lin minn dak li qed naqblu fuq fuq livell Ewropew għandha tkun possibbli u nasbu li wkoll rridu nagħmluha ċara li dawn ir-rekwiżiti tat trasparenza jkunu dawk minimi u m'għandhomx iwaqfu lill istati membri milli jieħdu miżuri addizzjonali. Fl-aħħar aħna naqblu wkoll li jidher li hemm konsens sħiħ eh, fil-Parlament sabiex inneħu l proposta tal-Kummissjoni għal restrizzjonijiet tad dritt ta', ta rifjut u naħsbu eh, li x-xogħol li sar huwa pożittiv u nistgħu naslu għal kompromess wiesa. Grazzi ħafna. Issa qed nara l-Sur Salimovic hawnhekk ukoll għalhekk nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Sinjura President, u nixtieq nirringrazzja lis sur Dalton u lill kollegi tax xogħol eh, eċċellenti li sar sissa fuq dan il-fajl tan diffiċli, hemm temm xi kwistjonijiet li għadna rridu niddiskutu, ma dawn huma kwistjonijiet kruċjali u naħseb li għandna nsibu ftejn fuqhom. L-ewwel waħda hija fuq il-kwalità doppja tal-prodotti. Nixtieq nibda billi ngħid illi ma smajtx grupp politiku wieħed illi qal li m'għandniex nindirizzaw din il-kwistjoni, kollha rridu nindirizzawha, imma rridu nindirizzawha b'modi differenti. Min-naħa tiegħi Jiena nippreferi li kikun zommu il-proposta tal kummissjoni sabiex bekk il- biex nwaqfu din il-prassi tal-prodotti doppju tajjeb li nħarsu lejha b'każ b'każ skont il-GCR imma naħseb li l-maġġoranza tal-grupp rrit jemenda għannes wieħed illi tkun infurzata direttament mill-qorti mingħajr evalwazzjoni każ b'każ. U jiena din għalija daqsxejn eh, vaga bil-mod ta' kif tista' taħdem fil-prattika. Jiena għaddim nix konvint minn dak li qalu l-kollegi tiegħi, imma ehm, servizzi legali forsi ħarġu soluzzjoni li tista' tkun aċċettabbli għalina u servizzi legali eh, qalu li il-kwalità doppja tkun possibbli sakemm ma jkunx il-materja prima li taqa taħt il-liġi nazzjonali li tirrekonoxxi l-preferenzi tal-konsumaturi anke fl-evalwazzjoni tal-nutrizzjoni tal-ikel. Jiena nopponi mill nħassar xi partim ta' din it-tekst. Imbagħad uħud mill-gruppi politiċi jixtiequ jneħħu il-lingwaġġ illi jgħid illi wassal l-impressjoni il-review li tintafam il-konsumatur eh, li jitkellem fuq prodott mingħajr ma jkunu użax u l-lura rridu niżguraw li reviews huma eh, esperjenzi reali tal-konsumaturi. Hawnhekk ma nafx kif din tista' taħdem u kif eh, se ssir fil-prattika, kif suq online jista' jiżgura illi xi ħadd li qed jagħmel review eh, fuq website ikun ċerti li vera qatt f'dik il-lokanda. Nafu li hemm reviews folot, imma kif nistgħu niggarantixxu illi xi ħadd il-logja fuq website kien fil-verità f'dik il-lokanda? ma tistax issi, fil-prattika impossibbli, kif nistgħu nagħmlu reviżjoni illi dik il-persuna marret f'dak ir il ristorant Jiena naħseb li din miżura tmur lil inwis u naħsbu li aħna ma nistgħux nappoġġawha. Grazzi. Thank you, um, Dennis. I... Grazzi. Ma nafx hekk għandek speaking points għal devan, mena naddu għal grupp li miss li li FTD. Grazzi. Jien għandi xi ftit kummenti wkoll fuq il-prassi kommerċali fuq il-kwalità doppja tal-prodotti. Il-rapporter qed jibbaża ruħu fuq ir-rakkomandazzjonijiet li ġew preparati fuq dan is-suġġett. Skont il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew. Fejn aħna xtajna nestendu il-blacklist imma il-testa ħari kif rajtu jien E, joħloq li xifti dubbi. Il-shadow rapporter sellimu vid diġa semmiħ. mana bilx ma l-aġġustamenti geografiċi kolħat jista' dejjem jgħid li wieħed biddel ċerti affarijiet skont il-gusti reġjonali u ma naħsibx li għanna natu din il-possibilità ta' manovra. Il-referenza hija tant wiesa u estensiva illi se tapplika lil suq intern kollu kemm huwa il-livell ta', ta protezzjoni tal-konsumatur fl stati membri differenti huwa differenti fil-fatt. U jiena nirrifjuta approċċ bħal dan. Jekk hawn xi ħadd li huwa konvint illi hemm raġunijiet Eh, suffiċenti biex jiġġustifikaw li il-produttur jista' jagħmel prodotti differenti, allora dan għandu jiġi verifikabbli, għandu jkun verifikabbli minn eh, korpi ta' supervizjoni u għandu jifhem x'inhuma il-dawn ir-raġunijiet. Fl-annes, niproponi dan li fl-annes għandu jiġi miktub li l-konsumatur jista' jaraf dawn id-differenzi. Eh, għandhom ikunu viżibbli kif huwa miktub anki fil-premessa 41 tal rapport tal-Parlament Ewropew. Barra minnek, jena referenza tal-forum oli fil artiklu 43 dan il-dokument eh, ġi preparat b'mod mhux trasparenti u Parlament Ewropew ma stax kommenti Eh, u ma nistawx namlu referenza f'din il-leġislazzjoni fl-opinjoni tiegħi. Dawn huma l tiegħi. Grazzi. Nikola Danti. Grazzi, President. Jena nishtiq nisħafu l-importanza ta' dan id-dossier li għanna għoddimna. Il-fat li din il-fazi ħarija il-Parlament Ewropew edha qed jidħol fajl daqshekk importanti li għandu jagħti messaġġ ċar lill konsumaturi Ewropew fuq il-qafas eh, ta' dispożizzjonijiet eh, eh, li rigwarda il-sujġetti kolla. Jena nirringrazzjah l-rapporter għax għamel biċċa xogħol eċċellenti kif il-kollegi kolla għarfu. Naħseb li l-proposta tal-Kommissjoni diġa qed titfa' sinjal ċar anki fuq rispett tal- Eh, normativa fuq drittijiet tal-konsumaturi fis suq tradizjonali meta nqabluh mal suq online illi llum huwa dejjem iktar jirrappreżenta frontiera ġdida ta' distribuzzjoni. U allura hemm bżonn li nagħtu l-istess tip ta' garanzija għal dawk li jixtru online. Fuq it-suġġett tal-kwalità doppja tal-prodotti, Eh, eh, Senalova u Gebhardt eh, tkellmu fuq l-importanza ta' dan ta' dan il-punt fir-rapport. Però jirrigwarda anki impenn politiku tal-Parlament ta' Senalova u anki fil- pożizzjoni li għamil president tal-Komitat ta' Sentejnilu ilu, ikun sinjal żbaljat illi issa illi se nikdbu liġi fuq suġġett bħal da mbagħad inneħu seta eh, eh, eh, indajfu sinjal politiku da sekk importanti illi kien ġie mill-Parlament u mill kommissjoni Jena naħseb li għandu jaħdmu daqsxejn iktar il-rapporter u anki il-shadows biex isibu kompromess Però għandu jkun kompromess illi assolutament irrit jevita li naqas il għawa Eh, kif talbet novo anki fuq eh, eh, dak li talbet il-Komissjoni Ewropea fuq il-kontratti online jina nishtaq najt illi jina napprezza l-proposta l komissjoni specialment dawk illi għannan ninkludu tem il-sujġett ranking u għandu jkun ċarda meta jiġi mixtri prodott jekk dana u ix qed jiġi mixtri minn professjonista jew persuna li mhijiex professjonista. Eh, jiena tlabt anki li nidħlu il-neċessità u l-obbligi tal-emenda 75 biex nevitaw illi l-offerti illegali fuq il-network, specialment fuq il-prodotti falsifikati, il-pjattaforma għandha tkun responsabli għandhom responsabilità meta jiskopru illi eh, kienem prodotti li ġi eh, E, e, il ġi falsifikat. Il-responsabilità hija li għandhom jinnotifikaw il-konsumaturi li e, dak il-prodott mhuwiex prodott ġenwin. U daqsek għal daqstant għandu jati għajnuna fil-kas ta' prassi li qed tikser il-fiduċa tal-konsumaturi. U jien nixtieq nagħla billi nitkellem anki fuq tħassib fuq il-kalendarju li għanna u dimna. Din hija eh, kwistjoni li kellna nivuta fuq għada, imma jina ħtib fimt minn għant il-rapporter u mill-shadows li għadna maħnix ma tħannix bizzejiet fi dettal biex inkunu nistaw nivutaw fuq u diġa jinaħseb naħseb li huwa importanti illi għanna natu eh, iż-żmien neċessarju għar-rapporter biex ikun jista' jfittex maġġoranza neċessarja għall-approvazzjoni ta' test u anki biex jisaħħaħ it-test, speċjalment fuq il-punti l-iktar delikati. Naħseb li kun zbal kikun għatu sinjali li qed posponu il-votazzjoni u ntawlu għawis din il eh, dan il-posponiment. U bekk eh, nkunu għedin natu l-possibilità li man sibu lebda eh, ftejim illi bekk un bat nkunu għedin natu sens zbaljat. Grazie, sta nishtiqo nisimaw minnant il-Kommissjoni, Signora Galina. Grazzi President, l-onet fuq il-kwistjonijiet miftuħin tal-kwalità doppja, aħna nifmu li hemm eh, pożizzjoni differenti minn il-membri differenti tal-komitati. Jiena nishti nfakarkom fuq razzjonal tal-Kummissjoni fil-proposta illi eh, illi edha t-tratta din il-kwestjoni fl-artikolu 6 fil direttiva tal- eh, unfair commercial practice għax inħossu illi emmek Eh, hemm karatteristiċi differenti u dawn il-prodotti għandhom jiġu evalwati kas b'kas u dawn jinkludu anki l-importanza li dawn l-artikoli jista' jkollhom fuq id-deċiżjoni ta' tranzizjoni naħa tal-konsumaturi jekk jixtri xew le. Eh, tkun xi tkun il-pożizzjoni tal-Parlament u tal-Kumitat eh, fl-aħħar inħossu f'kull każ illi għandu ikun hemm eccezzjonijiet eh, bħal dawk il juma ġa eh, fil-lista tal-proposta, per eżempju il-fat li memx disponibilità ta' ċerti materje prime jew inkella anki preferenzi tal-konsumaturi. Fuq il-pjattaformi aħna ninnotajna id-diskussjonijiet fuq il-ħtiġijiet ta' trasparenza interna eh, u aħna disponibli għal kwalunkwe eh, pariri tekniċi li il-komitat jista jkollu bżon minn għandu. Aħna notajna anki elementi ta' kompromess, rajna li ħafna minnhom sejrin fi direzzjoni ta' dik li proponit il-Kummissjoni. Eh, naturalment bil-eċezzjoni eh, ta' dritta artirar, għatma kienet l-intenzjoni tal-Kommissjoni illi aħna eh, eh, niċħdu l-konsumaturi, neħulom dan id-dritt lill-konsumaturi. Imma biex namlu prevenzjoni tal-abużi eh, fejn fej, fej, fej il-konsumaturi jabbużaw mill-fatt li jipruvaw il-prodotti biex jizguraw illi u u miex eżattament kif iridu huma. Eh, eh, eh, notajna anki l-emendi fuq is-sanzjonijiet imorru fl-istess direzzjoni mal-proposta tal-Kommissjoni biex nżidu l-infurzar, inħossu li huwa importanti illi il-kwantità tal-multi kunu minimi u dawk l-istati li diġà deċidew li kollom multi iktar oljien għandhom ikomplu jamluħda biex ma jihdux pass lura fil-protezzjoni tagħhom tal-konsumaturi. U fl-aħħar nixtieq nirringrazzja rapporteri shadows u membri tal-kumitat anke għal xogħol eh, li għamlu ta' malajr fuq dan il-fajl u nittamaw li l-votazzjoni mhuwiex se jimmina l-progress ma' eh, maġġel biex u nittamaw illi eh, din il-proposta tiġi adottata qabel l-elezzjonijiet u anki fil-Kunsill ix-xogħlijiet mixjin qed jagħmlu progress tajjeb wara diskussjoni sostanzjali fuq l-aspetti kollha tal-proposta il-presidenza e, impenjat ruħa e, illi tippreżenta f'Diċembru meta nerġgħu nintaqgħu fil-qafas tal-grupp ta' ħidma e, proposti ta' abbozzar e, bħala kompromessi tal-proposta revizjonata u nittama il-xol tal-parlament jaqbel eh, eh, ma ma din il-ħidma tal-Kunsil. Grazzi ħafna. Grazzi. Jiena imħasseb fuq dan il-fajl. Jiena mir rumanija pajis illi ġi affettuat minn dan il-fenomenu. Jiena kien imisni intervenejt mal-kollegi ma wara il-kommissjoni e, rrit nitkellem. Dak li ma nistawx naċċettaw hija doppja e, kwalità. Ma nistawx naċċettaw illi prodott briċetta e, marufa mill-pubbliku għanda għanda għandu jkun hemm il-permess li ibidlu l-ingredienti prinċipali. Hija ħaġa inaċċettabbli il-fatt li huwa bbażat fuq il-gusti tal- eh, fuq il-gost tal-konsumaturi. Eh, kollegi, kommissjoni, eja irridu nkunu rigorużi eh, f'dan għanna namlu kull ma nistaw biex nwaqfuħ dan il-fenomenu, għax aħna kollha ugwali. U mandux ikun hemm eh, viżjoni doppja eh, il-fat li neżitaw aħna e- e- e- et jippermetti li l-kumpaniji jabużaw mill-leġizlazzjon, mill-leġizlazzjoni avvantaġġ tagħhom u issa li qed nitkellmu fuq is-sanzjonijiet inħoss li s-sanzjonijiet għandhom ikunu għawijin. u dan il-fenomenu għandu jwassal għal sospensjoni tal-attività tkun xitkun tkun xi tkun il-kumpanija produttriċi. Dan Dalton. Grazzi. Grazzi lil kollegi anke għall intervenzjoni tista' taw li qed naħdmu eh, imma naħdmu flimkien u naqbru u għandna relazzjonijiet tajbin. Jena eh, nishtiq nitkellem fuq xi mill-kwistjonijiet li semmew. Nirringrazzja l-Kummissjoni tal-parir tagħhom u aħna ħdimna mal-Kummissjoni u enuna ħafna, però naturalment ma naqblux fuq id-drittijiet tar-tirar emmek em bilanċ jista jkun għandkom interessi fil-konsumaturi ma anki fuq il-negozi u hemm bilanċ u ma nistawx nbidlu l-bilanċ lejn il-produtturi aħna il-komitat tal-konsumaturi. Umbat kwestjonijiet fuq il-bejħ bib ma bib li semmit li PP jien naħseb li proposta ja tajba ħafna unna jkun naħseb li proposta li għandna qoddimna ija li tlabna li PP jippreżentaw test li jistgħu li aħna nistgħu naċċettaw u mbagħad hekk għamlu u dan huwa test li għandna qoddimna llum, però ma nistax nifem għaliex li PP għadhom imħazbin fuq dan il-punt. Pratikament huwa il-proposta tagħhom. E fuq ir revizjoniet Din hija sfida għax irridu naraw li l-persuni jistgħu jagħmluha b'mod faċli di u hekk nagħmlu pista prova ebsa eh, ħafna eh, ma jkunux jistgħu jużawha din dan l-istrument. Eh, fejn għandna kompromess attualment m'hemmx l-ebda garanzija li l-kumpanija għanda tista' tipprova dan per eżempju Amazon jibbazaw fuq fu ir revizjoniet fuq persuni li diġà xtraw il-prodotti. E, jekk wieħed jitlob il-prova li eżempju li l-klient kun għad f'dak l-hotel jew mar f'dik il restorant e, se jagħmlu ħaġa diffiċli ħafna e, din il-kwistjoni tal reviews Ta u fuq il-kwalità doppja. E, entkom qed taraw li għandna żewġ approċċi differenti fuq kif nistaw aħna namluħda, ma kif qal sur Selemovic, aħna kollha naqblu li jridu naħdmu fuq il-kwalità doppja u l-approċċ li naħat fil-kompromessi e, u li nibbaza fuq il-prinċipi ta' Sinjura Stellanova ta' rapport tagħha. U qabilna fil-kumitat u dana jgħamil eżattament dak li għalet il sinjora Stellinova fuq il-kwistjoni tal-preferenza tal-konsumaturi. Il-negozji ma jistawx jgħajdu dan sempliciment il-preferenza u għalek se għamlu dan il-prodott. Lej, u ma jridu jiprovaw din il-kwistjoni. Eh, din hija situazzjoni u din hija eżattament dak li qed tipproponi li proponiet is-Sinjora Selanova fil-rapport fil tagħha u jekk aħna nimxu li lemmin minn dan ma nistawx nilħu kompromess. Irridu niftakru u koll eh, kif se namlu ħda. Xek namlu zbal għawnek, jew se naqsmu su intern, jew nkella eh, kif għalli sur Tukanu u oħrajn, inkunu nistaw nobligaw l-Europa kollha li tipproduċi il-prodott bil-kwalità l-iktar baxxa ħafna minn negozji għajdu, ok, se nużaw il-kwalità l-iktar baxxa u jkunem hemm dan fl europa kollha u seja tuttort tort lill meta eh, jiena niġi minn pajjiż fejn jħobbu eh, eh, jwahlu fl europa fuq ħafna affarijiet u dina dan u dak li se jġri u jek nibqaw ninsistu fuq di. U allora bla dubju hemm bżonn naħdmu fuq din il-problema Però eh, rridu anki nsibu kompromess illi jieġi accettat mill-komitat għax inkellak dan ma namluħx imbagħad se niġu qudiem il-kunsillu ma jkunna nebda eh, potenza, għanna lebda qawwa fil-proposta tagħna biex nkunu nistgħu niddiskutu. U eh, fuq għal din ir-raġuni għadna maħniex lesti biex nivutaw din il-ġemaj, nixtieq ikolli għaxna iktar żmien bħala rapporter biex nkun nista' nilħaq kompromess illi ikun jista jilħaq maġoranza eh, fil-kumitat. U dan u importanti. Grazzi dan. Kif inti għat, aħna lejla se konna koordinat mm, laqa tal-koordinatur niproponu bat f'dik il-laqa li konna votazzjoni fis-6 ta' Deċembru u jkonna daċna iktar żmien għal diskussjoni eh, u nilħu maġġoranza fuq il-fajl Mela nistaw u dan il-punt fuq l-agenda, normalment aħna hawnhekk naddu għal rapport fuq il-ħlasijiet tard. Però eccezjonalment, dinja verament eccezjonali, għax inkella l-agenda ma tkunx fattibli. Innishti nati il-mikrofonu għal Sur Turkanu li kien tard għal żewġ minuti biex jitkellem fuq il-rapportar fuq il-negozjati eh, interistituzjonali fuq il-fertilizzanti. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi. Grazie, President. Kollegi. Il-biraħ kien arraba tra trialogu wara kważi sena eh, tal-adozzjoni fil-plenarja u kellna tlet presidenzi il-negozjat najna maħom u ntħaqna f'tejm taħt il-Presidenza Awstrijaka u nixtieq ngħid li f'dawn naħar tliet xhur mill-Presidenza Bulgara għamilna progress kbir fuq fu, fu, fu, punti importanti. Nirringrazzjakom, specialment il segretarjat imko illi minajru ma kienx ikun possibli namlu dan il-progress kollu. Nirringrazzja lilek, President, għal appoġġ tiegħek personali il-bera u anki fuq il-fatt fat li Inti kont president fin negozjati b'suċċess. Aħna nafu illi dan il-fajl kellu impatt emotiv, specialment għal kollegi Envi. Imma l-biraħ il-ħakna kunsens illi kien tajjeb għal kulħadd. Unittama <coughs> illi jiġi votat favorevolment fil-plenarja. Dan il-regolament fuq il-fertilizzanti hija parti u parti mill-ekonomija ċirkolari biex jiftaħ il-suq interna tipi ta' fertilizzanti billi armonizza il-limiti għal kontaminanti tut kollha. U aħna nafu kemm huwa benefiku dan din leġislazzjoni għal bdiewa tagħna manki għal konsumaturi. Attualment il-5% tal-iskart organiku qed jiġi użat bħala fertilizzant. U skont l-istimi aħna meta namlu riċiklaġġ ta' iktar skart organiku ikun se jissostitwixxi sa' 30% tal-fertilizzanti non organiċi. U bekk ikun jista' jirkupra e, xi żewġ miljuni fosforu u skart biodegradibbli e, xi nofs dawn il-fertilizzanti mhumiex koperti bl-leġiżlazzjoni u il-regolament il-ġdid se jisostitwixi eh, il-leġizlazzjoni ta' 2003 u anki fuq il-beħ ta' fertilizzanti kollha eh, minerali u organiċi. Il-regolament fuq il-fertilizzanti fl-Unjoni Ewropea se jgarantixi li kunem eh, kwalità aċċettabbli skont l istandards Ewropew u jiggarantixxi illi il-fertilizzanti jistgħu jiġu mibjuwa fuq is-suq internu fl-Unjoni Ewropea kollha. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa anki Sinjora Gebhardt fuq il-kontenut digitali, e, fuq il- fuq il-rapport fuq il-kontenut diġitali. Iva, grazzi. Il-bira kellna trialogu u għamilna progress, xi ftit progress. Ftemna fuq uh, sensiela ta' punti fost oħrajn definizzjoni fuq il-kamp ta' applikazzjoni ta' drittiet ta, ta', terzi, eh, il-kompens eh, u eh, transazzjoni temporanea Dana jipermettina niddiskutu fl-imkien ma' regolament tal-kummerċ tal-prodotti. Salatant il-Kunsill għamel definizjoni tajba tal-elementi digitali, l-elementi b'kontenut digitali u jidirx li dan huwa possibbli illi niksbuh mal konsil Allura fil-laqat ma' Shadow aħna deċidejna ma' Shadows deċidejna għamlu pass lejn il-Kunsill, ners u lejn il-Kunsill, billi najdu li dawn il-komponenti digitali se jiġu eh, inklużi fid direttiva fuq il-prodotti. U l-bira ħadna b'mod ċar illi dan huwa pass preliminari u mhux definittiv għaliex għandu jkonna kondizjonijiet ċari il-fatt il illi għanna direttiva fuq il-prodotti ma jfistirx li dan ġi mamul għax għat nix approċ ġenerali fil-Kunsill. U għalurna illi se jkun hemm approċ ġenerali minn naħa tal-Kunsill fis-7 ta' Deċembru. U għal din ir-raġuni aħna għadna tajjeb mela nistennew din id-data biex naraw kif imorru l-affarijiet. U mbagħad eh, stabilejna kondizzjoni oħra, għadna li ridna adattament modifika bejn iż-żewġ direttivi biex niżguraw li m'hemmx problemi għax ma rridux illi il-konsumaturi u l-negozjanti kollom din il-problema u d-demom illi jiddubitaw li ma waħda mill-direttivi eh, ed kopri il-kwistjoni tagħhom. U t-tielet kwistjoni hija illi għandu jkun hemm l-istess metodu biex ma jkunx hemm problemi fid-deċiżjoni li ma leġiżlazzjoni tapplika fil-każ li l-prodotti jkun fih żewġ elementi. U allora aħna ċettajna u għadna illi jekk namlu dan is-soluzzjoni għandha tkun reġonevoli ma nix inħalluha fidejn il-qrati eh, jiddeċidu li mija il-leġislazzjoni li tapplika u li tkopri il-kwistjoni. Eh, Umbat hemm punti oħrajn diffiċli il-kwistjoni tal-pista prova huwa punt diffiċli. U ż-żewġ direttivi rrit nħares lehom fl-istess ħin. Fid-direttiva tal-prodotti hemm il-kwistjoni tal-ġerarkija tal-mezzi meta ikun hemm problema u l-għażla ta' rimedju legali eh, nistgħu naraw li għatem ħafna xogħol xisir hawnhekk. <clears throat> L-impressjoni li jena kelli kienet illi hemm rieda fil-Kunsill u anki fil-Kummissjoni verament huma jixtiequ jalqu din il-kwistjoni fil-periodu legislativ attuali. Aħna eh, għamilna eh, ħafna pressjoni fuq l-imsieħba l-oħra u għadna li rridu bil-fors namluħ dax, rridu nittrattawa din il-kwistjoni u nivutawa għal darba dejjem fil-plenarju ta' marzu. Eh, eh, iktar mu possibli eh, għax se jkun hemm il-Brexit, il-vot fuq il-Brexit, se jkun hemm il-vot fuq l-MFF, u dawn huma kwistjoni li se jkunu fuq l-aġenda f'dak iż-żmien. U bekk se jkun hemm eh, anki proposti leġislattivi oħrajn. U jekk iridu dan il-pakket nitrattaw, iridu nagħmlu nafsu eh, biex naġlu l-affarijiet u dana femoħ. it trialgu li jmiss se jkun komuni illi ħares lejn il-żewġ testi legali fit-12 ta' Diċembru se jkun dan. Mbagħad wara nkunu nafu x-deċizjoni tkun ħadet il-Kunsill fis-7 ta' Diċembru kif qalu u um- mbagħad fil-aħħar ta' Novembru u fit-3 ta' Diċembru se jkollhom laqat tekniċi u waqt dawn il-laqat aħna nittamaw illi dan il-ftejn preliminari jisir verament eh, ftejn veru propju u mbagħad namlu rifinituri fit-test. U ma jkollniex ħafna eh, żmien, però dan mhuwiex eh, żgur, mhuwiex ħaġa deċiża. U id-deċiżjoni aħarija se tiġi rapportata hawnhekk u nirrapportaw fuq hawnhekk għax dawn huma deċiżjoni importanti ħafna li għandhom effetti e kull imkien ma nistax niddeċidi waħdi irrit nisma' anki l-opinjoni tal-kollegi biex e, e, nkunu zguri li nistgħu nieħdu dawn il-passi e, ulterjuri. Berebek issa nistaw nikkonsidraw l-emendi fuq ir-report tal-ġlida kontra il-ħlasijiet tard u nara li l-ara hija il-rapporter eh, unnati al mikrofonu. Una valutazzjoni degli emendamenti. Grazzi, se nevalwaw l-emendamenti li ċevejna dwar dan il-fajl li għadek kif semmejt l-implementazzjoni tad direttiva tal-2011 għal dak li għandu xjaqsam il-ġlida kontra ħlasijiet tal-transazzjonijiet kummerċjali Kenna 114 emenda, kellna shadow meetings, kellna żewġ technical meetings, laqgħat tekniċi, jiena sodisfatta ferm nistar illi flimkien irnexxinna nfasslu flimkien 15 il-emenda u ċorta waħda irridu nkomplu naħdmu fuqhom daw, però wasalna f'punt tajjeb ħafna. U l-linji gwida ġenerali mal-kollegi u għandna għanna qbil dwarom. Għatfadal pero xi dettalji żgħar. Jiena ipprovajt nilqa it-talbiet tal-gruppi kollha politiċi u naħseb li riżultat huwa wieħed pożittiv għalkemm dawn huma emendi ta' kompromess fuq suġġett attwali ħafna importanti ferm għal kumpaniji ditti tagħna u allura nixtieq nispjega l-punti ewlenin illi jiġu adottati mill-Istati membri biex bekk nintroduċu miżuri biex <coughs> intejbu s-sitwazzjoni minħabba din il-problema. Pereżempju, paragrafu 6 biex nedukaw l-SMEs uh, eh, fil-qasam tal-amministrazzjoni finanzjarji biex ikun hemm fondi speċifiċi biex ikun hemm taħriġ għal dak li għandu x'jaqsam il-ħlasijiet u dħul mill-attività ta' dawn id-ditti, però fl-istess waqt Dawn iridu jkunu jafu x'inhu huma drittijiet tagħhom fejn ikun hemm anki problema ta' kreditu u anki għal dak li għandu x'jaqsam prassis leali. Għalhekk inkludejna taħriġ għal dawk li jaħdmu f'dan il-qasam u mhux biss dawk illi huma ffukati fuq in negozju 13 u 9 qegħdin jiffokaw fuq il-ħlas ta' interessi meta jkun hemm ħlasijiet tard. Il-prassi attwalment hija li wieħed iħallas id-debitu indipendement mill dewmien li jista' jkun hemm. Aħna nħossu però li jridu nistabilixxu wkoll żmien ta' dewmien biex bekk jiġu kkalkulati l-interessi illi ċertament dawn irridu jitħallsu. Paragrafu 5, test oriġinali dan, m'hemmx amendi jiġifieri name and fame, name and shame, għaliex il-linja li aħna qed naqblu dwar hija li nagħtu valur aktar u aktar il-white list, jiġifieri dawk il-kumpaniji li jħallsu fil-ħin u biex ngħidu hekk inkunu nafu minn huma dawn tajjeb għal kulħadd li jkun fis-sitwazzjoni u bekk tajjeb ikonna dawn in-name and fame. Biex bekk ikonna aktar impenn aktar situazzjoni fejn nippubbliċizzaw prassi li huma tajbin. Paragrafu 16, test oriġinali ieħor m'hemmx eh, emenda ta' kompromess u bekk minn naħa tal-amministrazzjoni ċentrali nixtiequ illi nitkellmu dwar dawk li mhux qed iħallsu ġifieri l-entità ċentrali tista' tissamel sospensjoni eh, tal-ħlasijiet fil mument meta l-entità lokali ma tagħmilx il-ħlas għandna eżempju ta' dan fi Spanja kollox qed jaħdem tajjeb ħafna u din hija prassi tajba li nistgħu ninkludu. Paragrafu 9. Ukoll din inklużjoni importanti, ġifieri il-factoring. L-imprizi jridu nippermettuhom li iħarsu lilhom infushom minn din il-problema billi iċċedu l kreditu għal partijiet terzi. Iċ-ċessjoni trid issir lil banek jew intermedjarji finanzjarji biex bekk ikunu awtonomi b'rabta mad-debitur. Xi fisser dan illi ma jkunx hemm falliment biex bekk ma jkunx hemm sitwazzjoni fejn il-kumpanija stess tfalli jiena nista' ngħid illi dawn l-emendi ta' kompromess fi ftit sija toħra sentihom lill kollegi tiegħi biex eh, noqormu xi ftit il-punti illi fortunatament huma ftit, però xorta waħda dawn huma punti li rridu wkoll eh, eh, naħdmu fuqhom biex bekk inkunu lesti għal vot tas-6 ta' Deċembru. Grazzi ħafna Lara għall sd għanna il-Sinjura Sini Grazzi. Forsi stajna nitkellmu u jew nistennew għansi l sinjura Grappini għaliex hija rapporter, pero għada ma waslitx forsi nista' naqra il-punti tagħha l inglis Uh, shadow uh, reporter for the S&D group. Uh, she's on her way. Is-Sinjura Grappini qiegħda fit-triq ta' hija shadow għada ma waslitx pero u għallu se naqra l-intervent tagħha. Mela l-ewwel, is-Sinjura Grappini. Tiskuża ruha illi ma kinitx preżenti għad dibattitu u tixtieq ukoll tirringrazzja lis sinjura Komi għall ħidma tagħha fuq ir-rapport u għall kollaborazzjoni li kien hemm. Kien hemm numru ta' kompromessi li fil-maġġoranza tagħhom waslu għal ftehim u s-Sinjura Grappini tilqa il-fatt li jkun hemm ombudsman biex ikun hemm soluzzjoni għal tilwim L-Ombudsman jista jgħin li l-SMEs jisibu soluzzjoni għal tilwim dwar nuqqas ta' pagament jew dawmin f'dana. ħaġa li ġiet introdotta fi stati membri u s-Sinjura Grappini waslet. <laughs> Maria, will you take over, please? Maria, sta nistanħalli fidejk. Thank you very much, Olga. Grazie ħafna, Olga. Grazie. Skużawni li wasalt tard minħabba titira tiegħi. Grazzi Lara. Aħna diskutajna dan ir-rapport fi Strasburgu wkoll. U hemm xi punti li għad irdu niċċaraw. Xtaqt ninsisti fil-grupp tiegħi illi nappoġġjaw retorika ġdida dwar il-proposta li jkollna blacklist għal dawk illi ma jħallsux biex ikun approċċ pożittiv, ġifiri aħna nippromovu dawk li jħallsu, jiġifieri li jkollna white list ta' dawk li jħallsu biex bekk inkunu nistgħu nippromovuhom. Nixtieq nara li l-grupp tiegħi jagħmel din il-bidla għaliex din hija xi ħaġa li tkun tajba dawk li jħallsu biex dak li jkun jiċċaqlaq fuq għal fuq u jmur lejn il-lista il-bajda jekk huma jkunu qegħdin iħallsu kif suppost. Nixtieq li jkollna soluzzjoni bekk f'termi ta' regolament. Id-direttiva iva hija preżenti, però aħna nixtiequ b'dan ir-rapport illi narqaw il-istati membri jagħmlu monitoraġġ tal-implementazzjoni għax hawnhekk naraw nuqqas ta' riżultati biex l-istati membri jiġu mobilizzati biex jagħmlu l-nasijiet u jkunu ta' suċċess fl appoġġ tagħhom għall smes għaliex fil-katina tal-proċess huma eh, l-entitajiet iż-żar li m'għandhomx is-saħħa li jimponu l-pożizzjoni tagħhom f'emenda oħra jiena qed li importanti illi nenfasizzaw 60 jum biex ma nħallux wis flessibilità. Jiġifieri ma jkunx numru flessibbli ta' jiem għal ħlas. Jiena nittama li naslu għaftejn mal-Kummissjoni u mal-Konsil biex eh, nimxu l-qoddim biex innaqsu eh, numru ta' jiem għal nuqqas ta' ħlas u biex bekk nappoġġaw fis sistema ekonomika l-aġenti żgħar għaliex għandna numru ta' SMEs u intrapriżi mikro illi iva jeħtieġu ċertu appoġġ Biex bekk nkunu nistgħu anki nimplementaw dak li shadows qegħdin jissuġġerixxu. Ma nafx Olga x'semmi dwar ir-rapport, però dawn huma l-elementi ewlenin li ddiskutejna fi Strasburgu. Grazzi ħafna u mill-ġdid skużawni talli tħaltaq stantart. Grazzi ħafna, aħna kuntenti li rnexxilek tasal. Mela, li sijar. Is-soltu kon is-sur Sulik, allura is-sur Alda għandna is-sur Selimovic. Grazzi ħafna, Signora President, minix nieħu wisħin. Grazzi li Lara Komi għal xogħol brillanti fuq fajl daqstant importanti. Kenna l-aħħar laqa teknika l-bira u għednew pjaċir nisma illi issa l-kompromessi ġew adottati m'għandniex problemi hawnhekk se nivvutaw favur il-kompromessi u se noppoġġaw il faj Grazzi għax kollu. Thank you very much. Uh... Grazzi ħafna. Issa għal ħodor. Sur Xoltis, grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi tal-tajtni l-kelma, grazzi wkoll Iva li Sinjura Komi għal-ħidma tagħha. Kif diġa smajna fil laqgħa ta' shadows Aħna kontra diskriminazzjoni kontra awtoritajiet pubbliċi u privati fir-rigward ta' regoli ta' ħlas li jsir tard għaliex id-direttiva tal-pagamenti hija xi ħaġa importanti ferm anki fl-ambitu tad-dixxilpina tal-ħlas għaliex jekk ma namministrawx is-sitwazzjoni b'mod adattat dan jfisser diżastru għal ċerti kumpaniji u falliment. Kwistjoni importanti ħafna u serja din biex nevitaw anki kriżi finanzjarja li forsi tista terġa eh, tfeċ wara l-esperjenza tal-2007. U allura naħseb li huwa importanti ferm li nevitaw kwalunkwe diskriminazzjoni kontra setturi differenti. It-tieni punt illi nixtieq insemmi. Importanti wkoll illi nevitaw jew aħjar nippruvaw naslu għall-istess trattament. Ġifir ma jkonniex xi differenzi kbar bejn is-setturi inkella ma jkonniex biżejjed trasparenza u prevedibilità minn qabel. Apparti hekk, aħna nappoġġjaw anki l-iskadenza ta' 30 jum għal ħlas, però importanti nifhmu wkoll illi l-ħlas m'għandux jidum aktar minn 60 jum. Element ewlieni dan fir-rigward tad-dixxiplina tal-ħlas. B'hekk naħseb illi iva dawn l-emendi li diskutejna huma tajbin appoġġawhom u nirringrazzjaw mill-ġdid lis-Sinjura Rapporter. Thank you very much. Grazzi ħafna għall-Kummissjoni Ewropea, Sinjura Correra. Good morning. Uh, L-odwa tajba. Aħna rajna l-emendi abbozzati, kollox ma kollox aħna kontenti dawn id-diskussjonijiet, kontenti illi id-dawmin fil-pagamenti reġa issa jgħat jiġi diskuss għalix iva kwistjoni importanti ferm din. Aħna diskutejna ma' Sinjura Komi illi fil-fat u kif semmejna wkoll matul is-smieħ illi sar f'Lulju illi iva din hija sitwazzjoni li qed tolqot 60% tan-negozji. Jiġifieri dawn huma negozji li mhux qed jitħallsu kif suppost. Iva d-direttiva kellha xi effett però għad fadal x'namlu. U allura qegħdin insegwu b'interess kbir u anki b'gratitudni kbira dawn id-diskussjonijiet għaliex naħseb li tassewwa sal il-waqt illi nindirizzaw il-problema. Naċċertaw illi noħolqu kultura ta' pagament fil-waqt. Um, diversi proposti interessanti għaliex rajt l-emendi u anki sinerġiji mal-prokura pubblika. Xi ħaġa importanti biex id-direttiva tissaħħa nafu illi xorta waħda m'hemmx il parteċipazzjoni fil-proċeduri tax xiri pubbliku u hemm biża' li wieħed ma jitħallasx. Iżda mbagħad nafu li dawn huma elementi li jtejbu l kompetizzjoni konna li taħjar u prezzijiet aħjar ukoll. B'hekk huwa mekkaniżmu li jgħin b'mod ġenerali huwa importanti ferm ukoll li niffokaw fuq l-edukazzjoni fl-aħħar mill-aħħar naħseb illi iva irridu nikkontribwixxu għal bidla fil-ħsieb għaliex u fil-kultura għaliex dan qed iwassal għal staġnar illi id-direttiva għadha ma rnexxi li x'tindirizza grazzi ħafna. Grazzi. Morru lura rapporter Sinjura Komi. Iva, grazzi. Jiena wkoll napprezza l-kollaborazzjoni sħiħa u anki naraw illi rridu nipproteġu il-dawk illi jaħdmu kif suppost. Dan huwa l-messaġġ ewlieni tagħna Jina mussendum ma nibatilkom l-abbozzi ta' kompromess anki minħabba l-osservazzjonijiet ta'kom jina nishti illi kunem obbligazzjoni għal pubblikazzjoni tal-white list biex bekk natu valur lill-SMEs biex huma ċertament jaraw kemm huwa ta' valur li ħalsu. Illum nibatilkom kifet l-emendi ta' kompromess biex niddefinixxu anki dawn il-punti żgħar. President, aħna lesti għas-6 ta' Diċembru biex imbagħad nivvutaw fl-ewwel plenarja ta' Jannar. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda. Ġifiri, emendi ta' kompromess u emendi għall stabbiliment tal-programm tad-dwana fil-qasam tal-kooperazzjoni. Is-Sinjura Grappini hija rapporter jekk jogħġbok fidejk. Mulțumesc foarte mult. Grazie, President. Jiena nemmen illi dan il-programm huwa wieħed importanti ferm nittama li l-Kummissjoni Stati Membri u l-Kunsill ukoll qisu li dan huwa programm tajjeb ħafna jekk is-sistema ta' dwana ma taħdimx kif suppost, ikun hemm effetti negattivi fuq il-protezzjoni tal-konsumaturi, fuq is-suq intern, fuq il-kompetizzjoni. Grazzi lill-rapport kollegi li resqu l-emendi tagħhom, grazzi wkoll ix-shadows. L-emendi mresqa mill-kollegi qed isegwu l-istess linja tar-rapport tiegħi. Aħna nixtiequ naraw li l-programm ta' dwana ikun wieħed koerenti li juża bisħieħ is-sinerġiji kollha mal-fondi u mal-programmi kollha tal-Unja Ewropea. Il-fond ta' kontra il-frodi, eċetera, għaliex lan fl-aħħar mill-aħħar huwa li nsegwu l prinċipji ta' proporzjonalità u trasparenza kif ukoll illi jkollna trattament indaqs u mingħajr diskriminazzjoni fis-suq intern. Jiena napprezza L-emendi li tresqu mill-kollegi ta' Alde li saħqu il- problema bil-linja tal-budget illi mhux qed iqisu l-irtirar possibbli tar-Renju Unit mill-Unjoni tad Dwana. Irid ikun hemm riservi allokati mill-envelope finanzjarju tal-programm wara din il-bidla kbira. Aħna ressaqna emendi biex dawn il-flejjes ma jitnaqsux mill-budget allokat li diġà ma tantx huwa kbir. Kollegi wkoll resqu emendi dwar l-amministrazzjoni tal-kontroll tad dwana għaliex hemm bżonn illi dan il-qasam ikun dinamiku ikun hemm rekwiżiti li jiġu modifikati u allura Nafu li hemm svilupp politiku fis-soċjetà bekk irridu nadattaw ruħna l-emendi wkoll jisqu l-fatt li rridu nappoġġjaw l-amministrazzjoni tad dwana brabta mal it biex bekk nippermettu l ħolqien ta' soluzzjonijiet li huma innovattivi biex bekk naraw li l-Unjoni tad Dwana taħdem bħala sistema u tippermetti kondizzjonijiet inda fis-suq intern Aħna ikkoreġejna l budget allokat kemm jiena u rapporter shadow tal-PPE. Aħna kkalkulajna l budget għabbażi tal-budget tal-2018 u hemm ukoll is-somma suġġerita mill-Kummissjoni inkluża. Fis-27 ta' Novembru se jkollna laqgħa mar-Shadows jiena se nikkomunika l-abbozz tal-emendi ta' kompromess li shadows biex fis-27 ta' Novembru ikonna laqgħa li twassal għal riżultati m'għandu mhux wisq. Ir-regolament għandu jsegwi t trilogu f'jannar u jiġi implementat mill membri mara kien jista' jkun. Grazzi ħafna għal pepe għandna s-sur Stefanek għaxħedaw, pero mhux preżenti għal ICR Eh, Nista' nitkellem jiena u se naqleb għal-lingwa tiegħi l-Olandiż. il rapport ta' eh, mevrouw Grappini eh, is natuur. Ir-rapport ta' Sinjura Grappini ċertament huwa marbut ferm mar-rapport ta' wara tas Sur Poxpixil. Naħseb illi importanti illi fiż-żewġ rapporti jkun hemm rabta biex bekk nippruvaw nkunu konsistenti kemm jista' jkun fl-approċċ tagħna Nista nappoġġa l-għanijiet tar-rapport importanti ferm illi ninvestu fil-kontrolli tagħna fil-frontieri. U ċertament neħtieġu budget adattat għal dan. Ħafna drabi qegħdin naraw li meta dan jkun il-każ ma jkollniex biżżejjed fondi li huma bżonn jużi u dan għandu impatt fuq il-kwalità tal-kontrolli li jsiru U allura irridu nagħmlu l-almutana biex naraw li l-istess standards jiġu applikati kullimkien fl-Ewropa. Mhux aċċettabbli li xi stati membri għandhom vantaġġ kompetittiv oħrajn għaliex mhux qegħdin jagħmlu kontrolli kif suppost. Il-kontrolli tal-dwana dejjem huma importanti u għandhom ikunu ta' kwalità għolja jisiru fejn isiru punt li dan xtaqt nisqu. E, Għall-għalde Sur Silimovic. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi li Signora Grappini, rapporter, għal-ħidma taħħa fuq il-kwestjoni. Kważi qed naqblu fuq kollox il-fatt. Il-programm għandu jkun koerin prodotti u jisfrutta sinerġiji ma' fondi u programmi oħra biex nirrispettaw il-prinċipju ta' trasparenza, il-nuqqas ta' diskriminazzjoni, etc. U allura rridu niffokaw fuq it-twaqif ta' sistema elettronika skont il-kodiċi tad dwana Ewropea nafu li l-Istati membri u Kummissjoni qegħdin tard fl-implementazzjoni tas sistema u kollox mhux se jiġi żviluppat skont il-skadenza li għandna tal-2020 għalhekk se jkollna sfortunatament nipposponu l-iskadenza. L-envelope però jrid jiġi iffukat fuq din is-sitwazzjoni. Napproċċaw il- għanijiet uża għall attivitajiet tal-istati membri biex bekk niffukaw fuq il-kompetitività biex inħarsu l konsumaturi Tajjeb dan. Dawn huma l-punti li qed naqblu dwar però hemm kwistjoni fejn mhux qed naqblu dwar il-Brexit. Bħalissa l-envelop finanzjarju ma jiex l-spejjes li se niltaqgħu magħhom meta r-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni ta' Dwana. Ma nafux jekk ir-Renju Unit u se jibqa' jew le fil-din l-Unjoni skont il-ftajim ta' artirar u skont ir-relazzjonijiet li se jkollna wara. Ma xtaqx forsi ninkludi dan il-punt fid diskussjoni, però dak li naħseb huwa dan. Jekk iseħħ dan, allura din se tkun spiża kbira l-istati membri l-oħra. U f'dak il-każ irridu nkunu f'sitwazzjoni li aħna nistgħu nindirizzaw sitwazzjoni bħal din. Jiena ċertament minn naħa tiegħi nixtieq illi r-Renju Unit jibqgħu fil-Unjoni, però jista' jseħħ li da ma jkunx il-każ u allura aħna nħejju ruħna jekk ma nallokawx il-flejjes għal sitwazzjoni bħal din, allura turi nuqqas ta' għal. Jina narraf illi tista' tkun sitwazzjoni diffiċli fin-negozjati li wieħed jiżvela s-somma, però hija prerogattiva tagħna bħala Parlament illi ngħidu lill l-Kummissjoni trid talloka xi riserva f'każ li dan jseħ. Iva, mbagħad nistgħu naraw kemm nixtiequ li ġi allokati, pala flejjes, jiena lest għal kompromessi kollha dwar il-kwistjoni, però nuru nuqqas ta' għal jekk ma nħejjux ruħna għallar situazzjoni, għax situazzjoni nistaw niltaqgħu maħħa sfortunatament. Jiena nixtieq li dawn il-flejjes ma missuhomx, mbagħad insibu soluzzjoni għal kif se nofquhom dawn il-flus. Pero naħseb li iva, irti konna din is-somma biex ikonna xi tip ta' riserva f'każ illi konna l-katastrofi, il-katastrofi li ħafjament ħadd minna ma jixtieqx li jiġri. Issa l-Kummissjoni. Għanna s-sur Bolstrop, grazzi ħafna, Signor President, grazzi li rapporter li Shadows aħna naqblu. Għalina dan huwa programm tassew importanti il-punt ewlieni fil-fatt tal-Unjoni ta' Dwana u allura aħna napprezzaw ferm dan ir-rapport. Ir-rapport jinkludi numru ta' emendi li ma tassew interessanti għalina Mixin fl-istess direzzjoni li aħna qegħdin fitxu min-naħa tagħna, mod partikolari l-idea li niżviluppaw aktar il-kwalità tad dwana u l-kontroll tad dwana huwa minnu li r-rabta bejn dan il-programm u l programm ta' tamir ta' dwana iva jorbtu ħafna ma' xulxin għaliex jikkumplementaw fil-fatt il-xulxin. U allura nitu pjaċir nisimaw aktar dwar id diskussjoni tagħkom biex bekk ikonna program illi se jappoġġa l-anijiet tal-Unjoni tad Dwana. Grazzi għall kwalità tar rapport kif ukoll għall kwalità tas suġġerimenti. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna u minnaħa rapporter forsi hemm xi punti ta' biex talaq id diskussjoni, Sinjor Grappini jekk jogħġbok. Iva, fil-qosor ħafna jiena rajt illi Iva għandna qbil minnaħa tagħna l-Kummissjoni għalkemm dana mhux di mhux l-opinjoni tal-rapporter Pepe, għaliex nemmen li Pepe jħossu illi il-rapport iva huwa importanti anki s-sur Silom jifot kol qed jaqbel li dan huwa rapport importanti rridu nidifikaw soluzzjoni kif sejrin nindirizzaw dawn il-punti u kif se nagħmlu kompromess biex forsi nikkonvinċu lill kummissjoni u lill kunsill ukoll biex ikollna fond ta' riserva f'każ li Renju Unit xorta waħda jitlaq mill-Unjoni Ewropea u anki mill-Unjoni ta' Dwana, nittama li dan ma jseħħx, però iva, kif semma l-kollega nistgħu nitaqgħu ma' sitwazzjoni bħal din u allura jrid ikollna soluzzjoni. Bħala rapporteur jiena naqbel mal-kollega tiegħi se nibat abbozz u nixtieq li niltaqgħu fis-27 u nixtieq li rapporters kollha jkunu preżenti u niddeċidu lkoll flimkien. Grazzi ħafna Nivvotaw fis-6 ta' Diċembru dwar dan il-fajl. U issa għandna l punt li jmiss fuq l-aġenda jiġifieri l-emendi u l-kompromess dwar l-istrument għal tamir ta' kontroll doganali, is-sur Pospisil li huwa r-rapporter, però mhux qed nara hawnhekk fil-kamra u mhux qed nara kollegi mill-PPE li għandhom punti tiegħu għalkemm ix-shadows kollha huma preżenti nipproponi allura li nisimgħu direttament lix shadows u nibdew bis-sur Konjek jogħġbok. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena kont kuntent ferm li irnexxinna nikkoporaw fuq dan is-suġġett għall-assistenza għall operazzjonijiet fil-frontieri. Jiena ġimgħa l-oħra mort inżur il-produtturi tal-X-ray scanners u rajt il-modelli kollha, l-verżjonijiet kollha disponibbli biex nipprova nifhem kif it-teknoloġija taħdem u bl-artificial intelligence nistgħu napplikaw kollox fil-ġejjieni wkoll biex bekk nippruvaw naħdmu mod aħjar. Però anki s-sigurtà ċibernetika hija importanti xi ħaġa li qed nipprova jiena nisħaq bl-emendi tiegħi. Meta niġu għat-tamir irridu nkunu ċerti illi l istandards kollha ta' sigurtà u sigurezza qed jiġu osservati u rridu naraw kif il-produtturi, il-kumpaniji se jkollhom aċċess għad-data minn dawn il-kontrolli fil-frontieri. Min huwa awtorizzat ikollu tali aċċess. Hemmhekk irid nodu attenti naraw li id-data li tiġi prodotta x'forma se jkollha, kif se tintuża dan huwa l-uniku mezz kif aħna nofru xogħol ta' kwalità għolja u nkunu oġġettivi ferm. Mhix kwistjoni ta' nindirizzaw xi lakuni li sta' jkun hemm, irdu nkunu fuq quddiem u ngħidu le. Din il-ħaġa trid issir fil-frontieri tagħna biex inħarsu suq intern tagħna. Grazzi. And then uh, for the ECR. Grazzi, issa għall-ECR jiena shadow rapporter ukoll u għalhekk ħanaqleb eh, nitkellem bl-Olandiż it-taxxa. it text li għandna mill-Kummissjoni u mir-rapporter naħseb li jagħtu eh, bażi tajba ħafna għax-xogħol fil-ġejjieni sabiex nistabbilixxu istrument eh, tajjeb għall finanzjament tal-tamir għal kontroll doganali. Nixtieq nsemmi punt naħseb li huwa importanti Eh, sabiex ikollna skambju ta' informazzjoni tajba u nifaċilitaw dan biex dan isir. Qed nitkellem speċifikament fuq il-finanzjament sabiex eh, jinxtara t tamir meħtieġ biex bekk ikun hemm kontrolli adekwati. Meta jkun hemm eh, kontrolli mal-frontiera hemm ħafna li qed jiffokaw fuq il-hardware imma tajjeb li niffokaw ukoll fuq is-software. Is-software speċjalment li jista' jintuża f'kull stat membru biex bekk ikun hemm l-informazzjoni u l-iskambju tad-dejta bejn l-istati membri. Eh, din tiġi faċilitata kieku. Jekk għandek ehm, personal li, għandek li qegħdin mal-frontiera tajjeb li jkun jistgħu jużaw dawn is-software, dan is-software. Allura, il-flus jridu jintużaw um, anke għat taħriġ tal-personal. Issa, fisem l-għalde għana l-sur Lockegaard. Eh, għandkom xi punti fisem l-sur Lockegaard? Skużawni, t-lift il-mistoqsija. Mela, suppost issa għana l-sur Lockegaard. Mandiċ le, mandiċ eh, noti. Tajjeb, mela nistaw naddu għal kummissjoni għana l-sur Valce. Grazzi ħafna l darboħra. Jina kellem fil-qosor. Nixtieq nagħmel intervent wieħed. Aħna naqblu mal-kwalità tar-rapport u l-appoġġ u li qed nippruvaw naslu għal kontrolli ekvivalenti u armonizzati li jista' jiżid il-kwalità tal-kontrolli eh, fidwana mal-frontiera hekk niżguraw illi hemm Unjoni Ewropea iktar protetta. Xtaqt biss insemmi l-ambiti differenti li hemm fil-instrument tal-tamir tal-kontroll tad dwana L-iżviluppi tal-IT u s software meħtieġ għal dwana ġalment ikunu koperti taħt il-programm doganali. Aħna xtaqna li jkollna l-instrument ta' dwana eh, fejn ħan fuq it-tamir. Iż-żewġ istrumenti il-li marbutin marbotin flimkien se jużaw l-istess mekanizmi biex jikun hemm ġestjoni tal-programm. Eh, eh, ma naħa waħda tiffoka fuq it-tamir u naħa l-oħra tiffoka fuq l-appoġġ tal-funzjonament ta' tamir li nibnu l-kompetenza eh, l amministrazzjonijiet tal-tadwana imma hekk xtaqt niċċara ftit dawn iż-żewġ aspetti. Aħna nasbu illi rapport huwa ta' bażi tajba ħafna sabiex ikollna strument tajjeb biex bekk eh, nappoġġaw l-interess eh, Ewropew b'mod partikolari fl-Unjoni Doganali. Grazzi ħafna fuq il fall ta' qabel ħajkolna votazzjoni fis-6 ta' Deċembru. Qed nara li daħal ir-rapporter. Għadna kemm doqa ah, minn għadna kem tkellimna fuq il-punt tiegħek. Ma nafx ixtieq xi żid xi ħaġa issa. Ma jistax għonna diskussjoni eh, għal darba oħra però, ġifieri nitlobkom biex tkunu fil-ħin. Ma nafx jekk forsi xi żid xi ħaġa qabel ma nagħlqu dan il-punt. Lodwa tajba, sinjuri. xtaqt nejtkellem fuq id-diskussjoni tar-regolament. Aħna ġbarna total ta' 70 emenda, nirringrazzja lill kollegi kollha illi iffokaw fuq dan is-suġġett. Bħalissa it-tim tiegħi qed iddur l-emendi u qed jaħdem fuq il-kompromessi possibbli. Nista' il li diġà għandna żewġ kompromessi u nistenna illi ħajkun hemm iżjed xtaqt insemmi xi ħaġa fuq il-suġġetti ewlenin u l-idejat illi ġew ippreżentati fl-emendi. L-ewwel ħaġa xi eh, kummenti għall-SND. Il-tamir mixtri ġdid huwa tamir um, verament avvanzat, naħseb tajjeb illi, illi ninkludu għadin, u anke nqisu l-impatt ambjentali, is-sigurtà u anki ċiber sigurtà. Ma naħsbux illi għana nkunu ristretti wisq, għadna qed niddiskutu dan, imma irridu nenfasizzaw ukoll il natura eh, moderna u anki nenfatizzaw l-ambjent. Nista' naqbel ma dan. Ma sax naqbel però mal idea illi l il kontrolli doganali huma ikunu armonizzati. Is-sur kun għal illi eh, femendi ċertu uniformità tkun hemmhekk, personalment jiena naħseb li jekk adottaw dawn it-tip ta' emendi nkunu qegħdin interferixxu fil-kompetenza tal-istati membri iżejjed. U hekk naħseb li nkunu qegħdin niksru l prinċipju ta' sussidjarjetà għalhekk naħseb illi għandna niċċaraw dan. Personalment naħseb illi l-armonizzazzjoni u l-uniformità tal-kontrolli tad dwana m'għandix taqsam ma' suġġett illi ntejbu t tamir tal-uffiċċji varji tad dwana. Fu l proposta tal-Alde naħseb nista' naqbel ma' kjarifika aħjar tar regoli għall kontrolli doganali għall raġunijiet addizzjonali. Jiena ta' diġa, anki meta, meta diskutejna dan din il-proposta aktar kmieni, l-użu addizzjonali jridu nagħtuha definizzjoni biex bekk it-tamir ma jiġix użat eh, b'nuqqas ta' konformità ma' dan ir-regolament. Nixtieq ukoll li niffokaw fuq il-ċiber sigurtà biex naraw meta din tiġi użata għal kontrolli doganali. Mela, dawn huma l-punti fejn nistgħu naqblu magħhom u nistgħu naslu l-kompromess fihom. E, Però hemm emenda ta' l-alde fuq artiklu 11-3 dwar l istandards ta' tamir, e, standards minimi u tajbin. Jiena din semmejta fid diskussjoni li kena l aħħar U tkellimt mar rappreżentanti tal kummissjoni u nsaqsejt jekk hemmx bżonn inżommu dawn il-livelli ta' eh, standards. Um, u ikkonkludejna illi għandu jkun hemm standard uniku minimu uh, biex bekk ma jkunx hemm eh, żbalji minħabba li jkun hemm żewġ definizzjonijiet ta' x'inhu l-standard. Issa, mbagħad il-kollegi ta' għalde żid definizzjoni fuq il-kontrolli minimi doganali fl-opinjoni tagħna din mhijiex ċara biżżejjed u mhix speċifika biżżejjed. Jiena lest li naħdem eh, f'kompromess u nsaqsi lill kollegi ta' għalda xiridu jfissru eżattament biha bil-kontrolli eh, minimi doganali għaliex ma nafx hekk xara differenti mill-proposta tiegħi. Jkun hemm definizzjoni waħda tal-standards minimi tal-kontrolli tad-dwana. Fl-opinjoni tiegħi naħseb li hija l-istess. Naħseb definizzjoni waħda ta' standard minimu forsi qed nużaw lingwaġġ differenti, ma il-kontenut ma naħsibx li qed jinbidel. Jiena nixtieq nirringrazzja lill president tal-Kumitat tal-Emendi, jiena naqbel illi bħala parti minn dan il-programm L-appoġġ finanzjarju għandu jiġi provdut mhux biss għal tamir tal-kontrolli doganali imma anki għas-software. Jiena naħseb illi għandna nagħtu definizzjoni ċara li dan ħajkun software marbut direttament ma' dan it-tamir biex bekk ma jkunx hemm abbuż minn dan il-programm għal raġunijiet oħra sabiex jintużaw il-fondi tajjeb. Madankollu jiena m'iniex favur illi ninkludu id-dispożizzjoni li tajt li anki t tamir ta' taħriġ li tiġi finanzjat mill-programm. U għalhekk Nixtieq ngħid illi hemmhekk għandna wkoll premessa 13 fejn qed ngħidu li attivitajiet addizzjonali marbutin mal-kontrolli doganali bħal pereżempju it taħriġ għall użu tat tagħmir se jiġi finanzjat minn programm differenti. U għalhekk naħseb illi kwistjoni tal il-finanzjament taħriġ diġa qiegħda koperta mill-regolament u allura m'hemmx għalfejn emendi fuq dan is-suġġett imma nistgħu niddiskutuha. Imbagħad l-emendi tal-EFDD naseb illi hija ġustifikata il-proposta li il l-Kummissjoni għandha tivverifika u tqabbel il-kwalità tal-kontrolli tad dwana jekk eh, l-uffiċjali jirċievu l fondi jekk jirċivewhom tajjeb li naraw eżattament kif ġew il l flus u għan naraw li kien hemm titjib ukoll fil-kwalità tal-kontrolli. Naqbel ukoll il dan l-istrument ħajkun qed jiġi użat għal spejjeż kollha tal-kontrolli ta' dwana. Però naħseb li mhijiex ta' motivazzjoni bizzejiet, tajjeb illi nżommu eh, grat tajjeb ta' kofinanzjament fl-istati membri jirdu niżguraw illi l-fondi maħsuba ikunu biżżejjed u ikunu jistgħu jgħinu lill iktar benefiċjarji. Jena kol għandi xi dubji fuq emenda oħra tal-EFTD fejn qegħdin nippruvaw normalizzaw eh, l-armonizzazzjoni tal-kontrolli doganali il-mod ta' kif isiru dawn il-kontrolli mhumiex marbutin direttament eh, ma' din il-kwestjoni hemm rabta indiretta allura nistaqsu jekk hux qed iniksru l-prinċipju tas sussidjarjetà. Personalment jiena naħseb illi għandna niżguraw illi nistribwixxu l fondi il taħdan eh, l taħdan l-istrument mod l-aktar effiċjenti. Grazzi ħafna. Naħseb nistgħu nagħlqu dan il-punt fuq l-aġenda u ngħaddu għal punt li jmiss hawnhekk għandna l-azzjonijiet rappreżentattivi tal-protezzjoni għall-interessi kollettivi tal-konsumaturi. Hawnhekk għandna l-konsiderazzjoni tal-emendi ta' kompromess u nixtieq ngħaddi l-kelma lill-rapporter is-Sur De Jong. Grazzi ħafna, Sinjura President. Ikolli ngħid illi dan il-fajl huwa eh, kien ta' esperjenza fejn isek qed taqdef li jek tmur daqxejn lejn il-lemin ħataqa fil-bahar, imma jek tmur eh, lejn ixilok ħata għaw kol, u jkun hemm irriħu kol xin tkun jett taqdef <laughs> fuq dajsa. U allura naseb għal shadows, għal ċertu shadows ehm, kien hemm bżonn ta' ktar ħin, Eh, eh, kien hemm shadows oħrajn li xtaqu jagħmlu progress ta' malajr. U apparti minn hekk kien hemm anki sinjali mħalta mill-juri pereżempju għaliex ħsibna li jridu jaġlu l-proċess, un sibna li għandhom non aktar ħin, eh, u fil-fat mxew ma l-iskeda. Għanna il-laqa fi Strasburgu Eh, miegħek eh, President ukoll kienet ta' utli forsi mhux skont l-iskeda x'din ġiet un unkat mil juri sakemm wasalna. Ikolli ngħid li l-atmosfera tal komitat Juri eh, tiebet jien kont sedena għal laqat kollha tax-shadows u anka il-rapport li għana massur bidjer naħseb li sejra tajba ħafna nittamaw li tkomplu sejri neksa biex konna opinjoni pozittiva anki għada. Jiena naħseb li mxejna l-qoddim, għalkemm kien impressjoni fil-ħin u opinjoni differenti fil-gruppi. Sfortunatament għal ċertu shadows ma stajniex nbidlu l-ħinijiet u l-postijiet tal-laqat fi Strasburgu. Imma kellna laqa tajba ma' shadows u kien hemm ħafna kuntatti informali wkoll jiena Nixtieq nirringrazzja l-Segretarjat Timko, eh, Sir Shafaki għaliex is-Segretarjat kellha eh, irwol importanti ħafna sabiex niffaċilitaw dan kollu u kienet possibbli wkoll illi konna t tekst li għalkemm forsi li fraħar mill-aħħar xogħol sar minn tas segretarjat. Mela kellna sitt kompromessi li ma forsi ma jidrux li huma wis, iżda jekk inħarsu lejn l-emendi individwali eh, naħseb il-sitt kompromessi meta naħduhom kollha flimkien fil-parti ewlenija eh, tal-direttiva abbozzata. Il-kompromessi mhumiex dejjem appoġġjati mix-shadows kollha, sfortunatament, iżda jidher illi għandna appoġġ sostanzjali għall maġġoranza tal-kompromessi. U jidher li hemm maġġoranza li appoġġjaw il-bqija. Qed nitkellmu fuq l-emendi tal-ambitu tal-regolament u għandna kompromessi minimi, mbagħad it-tieni kompromess fuq l-ambitu għadu għadha diffiċli u għalhekk nixtieq li niffokaw fuqha. fl anness għandna lista tad direttivi illi din id-direttiva ħat applika fuqhom u hekk inkunu nafu xem fl u faċli iktar li nsibu kompromess fuq l-ambitu naħseb għandna kompromess ukoll x'inhuma l-entitajiet kwalifikati li tresqu anke fl-azzjonijiet rappreżentanti mbagħad naħda fuq l-inġunzjonijiet u oħrajn fuq miżuri ta' rimedju u l-aħħar kompromess is-sit kompromess huwa fuq l-ammissibilità tal-azzjoni u l-ispejjeż tal-proċedimenti. Jiena ħerqan sabiex ikollna l-votazzjoni għada Naħseb li jekk nista' jkollna l-kompromessi aċċettati l-affarijiet ikunu aktar koerenti, hemm anki kompromessi essenzjali li eh, ħajtnaqsu jien għalija kollox huwa aċċettabbli imma ma nasibx imbagħad jaqblu mal-bqija ta' direttiva. Għalhekk, Nirringrazzja li Shadows u ħerqan sabiex nisma l-kommenti tagħkom. Grazzi ħafna mela ngħaddu għax Shadows fisem PPE għandna l-Sur Schwab. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jena ninaqat mal-kollega Sur De Jong li sissa eh, kollox kien kostruttiv u grazzi wkoll is segretarja tal-fatt li għaddejna dan il file komplikat legali li li nimxu qoddim, iżda bo ġenerali naħseb li dan il file se jkollu konsegwenzi importanti fuq il-livell tal-istati membri anke fil-proċedimenti legali li aħna forsi mhux qed naħsbu fuqhom f'dan l-istadju, għalhekk il-perikli jista' jkunu ħafna kbar minn dibattitu li kellna. Eh, anke minn dak li qed isemmi Dennis. Iżda fil ppa e jidher li hemm appoġġ għal għaw m'għandniex niġġieldu għal xejn u għalhekk tajjeb illi nkunu tajjeb nkunu preċiżi u ngħidu x'inhu ma tħassib tagħna eh, għaliex fl-aħħar mill-aħħar nagħmlu x'nagħmlu. Importanti illi jkun għall benefiċċju tal-konsumaturi u mhux għall benefiċċju ta' xi avukati jew għal xi ħadd ieħor u għalhekk aħna għalina importanti li nħarsu li nissalvagwardji f'isem il-prodotti ekonomiċi u soċjali li huma importanti għal kulħadd. Dan jfisser illi f'ċertu postijiet aħna tajjibna il-tekst tal kummissjoni f'direzzjoni tajba sabiex nimxu ma' din il-mira. Pereżempju l-kompromess l-emendat numru 5 naħseb li tajjeb u huwa ċar sabiex dawk il-konsumaturi illi soffrew xi dannu ehm, u jaraw li jistgħu jirbħu xi ħaġa f'proċedura tajjeb li jidħlu fil-proċedura għanna din is-sistema opt-in u naħsbu li din hija ħaġa pożittiva għaliex rajna proċedimenti li marru kontra l-manifattura tal-karozzi fil istati Uniti u ehm, l-avukati ikkalkulaw il-mizzati tagħhom fuq il-grupp kollu, ehm, ġifiri kienem xi biljuni, u fil-verità 5% biss minn dak l-ammont kollu immur għal-konsumaturi. Allura e, e, hemm inċentiva għal avukati biex jazdu grupp u ma memx bżajt inċentiva biex il-konsumaturi jirċievu l flus eh, Għalek nasbu illi. Din tkun xaġa pozitiva li kikussi. Għalix il-tradizjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea eh, tajjeb li nejdu l-affarijiet fl-istati membri huma bert ieħor l-istess. sfortunatament ma nixtiequx illi dawn l-azzjonijiet jaqgħu taħt l-ambitu wkoll tal-kompetenza għaliex jekk li x'jekk għandek Volkswagen huwa ovvja illi kulħadd xara karozza differenti, kontra differenti, magna differenti, kilometri differenti, ehm, il-fuel differenti, issa jekk ħatħallas eh, din il-klassi jista' jkun li jkun hemm min ċtara l-iktar l-iktar modelloli u l-iktar irħisa u uh, forsi jieħu aktar mill-ħaq u allura konsumatur u allura maħniex kontenti fl-opinjoni tagħna dan din l-emenda eh, mhux qed tgħin fil-protezzjoni tal-konsumatur u għalhekk aħna ma nistgħux nappoġġawha. It-tieni eh, emenda ta' kompromess hija diffiċli lina hija linja ħamra għaliex aħna ma nasbux li għandna inwessaw l-applikazzjoni fl-ambitu tal-proposta l-armonizzazzjoni minima ehm, għandha tiġi applikata u m'għandniex inwesawa għaliex naħsbu li nkunu qegħdin immorru l-inwes. Eh, naħseb mill-bqija tajjeb li nsibu soluzzjoni fil-kompromess sabiex naraw fejn eh, wieħed għandu jagħmel il-claim sejder li din din il-parti imma ġiet aċċettata u dan huwa punt importanti għall konsumaturi kif ukoll għall kumpaniji u anke l-ekonomija eh, Ewropea għaliex jekk ma tiżgurax illi għal meċ waħda jkollok claim waħda eh, jista' jkollok dannu fuq numru ta' claims u għalhekk jista' jkollok eh, li klient jirċievi flus doppji għal l-istess claims. U allura Naħseb li l-kompromess huwa aħjar mill-tekst tal-Kummissjoni u nistgħu nappoġġawh. Aħna b'mod partikolari nistgħu naqblu fuq il-finanzjament, l-inċentivi. Fit-tekst innifsu nemnu li nistgħu intejbu l-affarijiet b'mod partikolari, iżda ma naħsbux illi, illi sejrin fid direzzjoni ħażina, nixtieq nkomplu naħdmu biex intejbu it-tekst u dawn l-elementi li semmejt jiena huma verament importanti għalina. Jekk ma jistgħux jinbidlu, jista' jkun li jkollna nivutaw kontra. Grazzi ħafna. Issa għal SND għana l-Sinjura Rosier. Ma nafx jekk hawnx xi ħadd li jixtieq jitkellem fis-sima mill-grupp jekk le um, fissem li sijarna sorsolek li mux hawnhekk klaqqas, Naddu Assur Van Miltenberg. Grazzi ħafna, nirringrazzja l-rapporter tax xogħol tiegħu fuq dan il-fajl, fajl importanti ħafna li jista' itejjeb il-livell ta' petizzjoni għal konsumaturi fl-Ewropa li ma kienx biċċa xogħol faċli anke biex insibu eh, bażi komuni bejn il-partiti u jkun hemm kompromess li jiġi appoġġjat mill-gruppi kollha. Imma Qed nieħu gost illi rnexxina naqblu fuq numru ta' kwistjonijiet importanti, pereżempju li direttiva eh, hija mirata għal armonizzazzjoni minima u anki għandna r-rekwiżiti ta' trasparenza, il-kriterji għal entitajiet eh, kwalifikati. Naseb li punt importanti huwa artiklu 5 dwar l-ordni tanġenzjonijiet. Jekk il-mir il mir Jekk il-mira ta' din id-direttiva hija li nżidu l-protezzjoni tal-konsumaturi billi nsaħħu il-mekkanizmi, eh, naħseb li tkun kruċjali li m'għandniex innaqsu il-livell attwali ta' protezzjoni, anzi għandna nimxu mal ma' tekst oriġinali hekk kif ġie propost mill-Kummissjoni. Imbagħad fuq kwistjonijiet oħra, pereżempju l-ambitu tal-proposta u anki l-deċiżjonijiet Eh, naħseb eh, naħseb li diffiċli li nsibu kompromess li jaqbel miegħu kulħadd. Nistgħu naqblu mal-estensjoni tal-ambitu tal-proposta, iżda rrid nitkellem mal-kollegi tiegħi. Jiena nixtieq li l-ewwel ndiskutuha ehm, mal-grupp tiegħi, mal-alde, imma naħseb li nistgħu naċċettaw biex nsibu kompromess. Nixtieq nirringrazzja l isforzi kollha tar-rapporter u għal darboħra nenfasizza l-importanza ta' dan il file u tajjeb li jkollna opinjoni ċara anki mill kumitat Imko li hija fukata fuq l-interess tal-konsumaturi. U eh, nimxu din l-opinjoni meta nivvotaw għada. Minna ħattana m'għandniex eh, linja ħamar, nasab huwa importanti illi minna ħattana jkollna opinjoni li tista' tiġi aċċettata, forsi mhux il-punti kollha, imma jekk nibdew nużaw il-linja homor, jekk nirrifjutaw l-opinjoni għalkemm għandna status assoċjat mar-rapporter bħala kumitat, ma nistgħux inkunu ċerti li l kumitat juri jkun jistgħu jaċċettaw il-punti kollha waqt in-negozjati. Għalhekk naħseb il-PPE għandkom terġa' tikkonsidraw ftit il-linji ħomor anki aħna kan għamlu, jekk iġabkom kunu iktar flessibli. Well, uh, and then we go... Grazzi. Grazzi, President. Għal darboħra nirringrazzja l-rapporteru l-Shadows u l-membri tal-Komitat għal dan il-fajl li huwa komplikat politikament u nirringrazzja u koll Eh, anki fuq il-kwistjoni tal-kalendarju eh, pjuttost eh, ambizjuż. Eh, fuq il-elementi ta' kompromess nishtiq ngħid xi ħaġa fuq il-armonizzazzjoni minima dina hija fil-fant il- proposta tal kummissjoni forsi l-artikolu 1 u 2 mhumiex ċari għaliex nixtiequ li l-Istati membri adottaw mekkanizmu ta' azzjonijiet rappresentivi fuq il-rimedi kollettivi l-sistemi jistaw anki jadattaw il-sistemi taħħom jew ibidluhom għax jista jkun illi għal raġunijiet differenti jistaw jkunu jistaw jibqaw utli. Fuq l-ambitu aħna b'din il-proposta nixtiequ notjenu żewġ affarijiet. L-ewwel net nimmiraw għal dawk is-setturi kollha li huma importanti għal konsumaturi ma b'mod immirat billi nirreferu għal istrumenti differenti tal-liġi Ewropea f'setturi ekonomiċi differenti illi fihom dispożizzjonijiet fuq ir-relazzjonijiet bejn il-konsumaturi u l-kommerċant. Aħna ah, inħossu nħossu li dan huwa l-aħjar approċċ Eh, eh, l-ambitu iktar wiesa skont ir-realtà u fl-istess ħin preċiż b'istrumenti u li kopru l-obbligi u drittijiet. Aħna notajna u għadniħa deġa fil-komitat, f'dan il-komitat u anki fil-juri, il hemm ħafna tal-bib mill-parlament u anki fuq il-konsil, mill-konsil, fuq il-kriterji aħna għadin naħdmu fuq għadi u il-kriteri tradizjonali, per eżempju, trasparenza tal-finanzjamenti, eh, u jista jkunu anke neċessarju l-indipendenza. Aħna nilgħu il-fatt li l-emendi, jidu emendi possibli fuq dan. Fuq l-emendi li rigwardaw l-artikolu 6, illi huwa wieħed mill-iktar elementi ewlenin tal-proposta Aħna daqsxejn imħasbin fuq l-emenda fuq id deċizjoni deklaratorji. Aħna l-intenzjoni tagħna kienet li nillimitaw din il-possibilità għal dawk il-każijiet fejn m'hemmx eh, ħsara komparabbli jew fejn hija diffiċli li wieħed jikkwantifika. Aħna nafu li fil emenda ta' kompromess nitkellmu fuq l-eċċezzjonalità, però nħossu li għandha tkun iktar immirata u mod partikolari, parti illi neskludu każijiet ta' ammontar żgħir u anki fejn hemm li huwa li li tiġi kwantifikata. Il-kwistjoni tal-kompetenza ta' ġurisdizzjoni u anki ta' azzjonijiet multipli, aħna ma aħna qed inbidlu xejn hawnhekk fil-liġi internazjonali fuq il-proposta ċoħe fuq il-regolament Brussels 1 se jkunem moltepliċità ta' fora possibli eh, mux se jkunek, se jkun domicilju domiċilju tal-negozjant u anki fejn eh, seħet il-ħsara. F'kas illi il-partiti jippruvaw jagħmlu kazijiet fora differenti. Em, anki regoli tal-itispendenza. Aħna nħossu li proposta attuali it-tejjeb is-sitwazzjoni għax mhux biss aħna naprovaw il-kooperazzjoni u skambju tal-aħjar prassi bejn eh, l-entitajiet differenti li jistaw iġibu dawn nazzjonijiet, imma anki il-possibilità ta' entità kwalifikata li tirrappreżenta konsumaturi differenti qoddim l-istess ġurisdizzjoni li għandha tkun il-ġurisdizzjoni ta' domiċilju tal-negozjant. Kifat qabel, grazzi għal xogħol eċellenti li għamiltu fuq dan il-fajl, nittama li nkunu nistaw eh, nirrispettaw il-kalendarju ambizzjuż u aħna dispożizzjoni għal rapporters u shadows f'dan il-komitat u anki f'ġuri biex natu esperjenza u kjarifika li tkun neċessarju. U l-aħħar eh, kelma għal rapporter, grazzi, fil-qosor ħafna. Il-Komissjoni anki reagit għal kwistjoni tal-ġurisdizzjoni li saqsa xvab u anki jiena imħasseb, jiena marriċ li kunem hemm Eh, kazijiet eh, fl-Europa fuq l-istess suġġett. Imma mill-Kummissjoni tatna anke sikurezza illi illi mhux se jkun hemm dan il periklu ma mux se jkun il kas U Eh, dan huwa importanti jekk jirnexxinna nestabilixxu l-ġurisdizzjoni u anki b'mod iktar ġenerali jiena eh, lanqas ma naqbel mal-fatt li eh, għandhom jirfu l avokati għandhom jkun il-konsumaturi minn fuq. U dan għandha jkun kompressjoni komuni ma' shadows u dan provajna niċċaraf ħafna um, ehm, momenti Naturalment uħet jista' jitlob dejjem iktar għatem hemm dejjem emendi ulterjuri illi għandu jkollhom il-votazzjoni plus fil-lista tal-voti. Jiena ebda problema li niċċaraw da illi mandiċ tkun azzjoni kommerċali illi għanda tkun indirettament għal profit. Per eżempju, qed kellim jiena hawnhekk fuq mizati li jistaw ikunu indirettament f'dan is-sens. Uh, anki meta tikkun hemm referenza għal kawza pubblika imma dana ifisser anki illi eh, ifisser anki appoċ għal organizzazzjoni ta' konsumaturi uh, illi eh, edin jappoġġaw din l-azzjoni rappresentativa. Allora għanna xi salvagwardi illi saret minn Matis van Mindelburg hija ħaġa tajba li konna opinjoni li tista' ma tkunx anki 100% tajba eh, hawnhekk huwa possibbli li konna opinjoni li kulħadd se jaċċetta u jkun kuntent biha. Għax kien hemm kontrast kbir bejn il-gruppi u specialment anki juri jisimaw minn u kellhom l-istess diskussjonijiet. U tkun ħaġa tajba għax anki għanna status assoċjati li eh, eh, fuq dan il-fajl. Naturalment senati rapport lura fuq kif jevolvu l-opinjonijiet anki fil-komitat liħor. Grazie. Grazzi. Għada, sen nitkelmu, sen nivvotaw fuq dan. U issa nistaw naddu għall-aħħar punt tal-agenda għal dalodu il-konsiderazzjoni ta' elementi ta' kompromess fuq il-file fuq il-promozzjoni tal-ġustezza u trasparenza għal utenti tal-biznis fl-intermedjazzjoni eh, online. Għanna signora Ċabdi Moza bħala rapporter. Grazie President. Issa nitkellem bid-Danis. Aħna eh, nofstri fin-negozjati fil-rapport imko fil-promozzjoni tal-ġustezza fuq eh, plattaformi online. Dan huwa moment kritiku fin-negozjati. Jena għamilt proposta ta' 19 il-proposta ta' kompromess u għadna ma formulajnijomx bisħieħ, mixin bil-mod u hemm xi problemi koll. Fil-Kunsill edin qrib għal ftejim u nittama li anki aħna ikkunu nistaw naqblu unkunu nistaw nivutaw għafavur favur il-rapport fis-6 ta' Deċembru u nitħlu fi trialogu mal presidenza Awstrijaka f'Deċembru. Jina il-pjan tiegħi huwa li nilħu ftehim politiku mal-Presidenza Awstrijaka dawn huma l-intenzjonijiet tiegħi. U din hija eh, l-iskeda tagħna tiegħi. Il-kwistjoni hija komplikata mhux b'mod negativ. Imma huwa komplikat għaliex irridu ninvolvu lil juri u lil itre. Għax maħniex l-uniku kumitat involut. Fil-qat ta' Shadow, il-rapporters ta' juri kienu prezenti u ħadu sem fid diskussjonijiet u bat fuq il-kontenut tar rapport Minix se nidħol fil- emendi kollha ta' kompromess e, hija e, kwistjoni twila wis u komplikata wis, imma hemm kwistjoni waħda illi hija diffiċli u nittama illi nkunu nistgħu nsibu approċċ bilanċat għal dan is-suġġett. ċoe il-sistem, il-sistemi operativi. Bosta minn dawn is-sistemi ekkumiex miex koperti b'din il-proposta jew le, din hija waħda mill-ikbar kwistjonijiet li għanna d-dimna. Jiena kif narajien huwa importanti li aħna niżguraw illi l-pjattaformi ma jkunux jistaw jużaw is-sistemi operativi tagħhom biex jevitaw ir-regoli li għanna fuq il-pjattaformi meta niġu għal fairness u trasparenza. Però huwa anki problema jekk aħna dawn is-sistemi operativi narawhom bħala parti importanti. E, e, din hija fuq sistemi operativi fuq e, fu mobile devices ma nafux, hija kwistjoni diffiċli. U din il-kwistjoni rridu neżaminawa sew għaliex huwa importanti għalina nifmu għaliex il-sistemi operativi għandhom ikunu parti mill-proposta għax irridu nevitaw li l-pjattaformi online jabużaw il-sistemi operativi biex ma jsegwux per eżempju ma jrispettawx il deadlines jew il-kondizjonijiet. Aħna għanna xi proposti fuq kif nistaw nirsolvu din il-kwistjona li nevitaw l-użu tal-sistemi operativi biex jevitaw l-użu tal-leġislazzjoni. Għanna klawzola e- li hija kontra levitar, anti-avoidance. Għax mandomx ikunu mandomx ikun hemm il-possibilità li tiġi evitata deadline per eżempju ta' xi ta' xi 15 billi jbidlu sistema operativa. Jiena nittama li nkunu nistgħu nsibu regoli għal dan, għax hekk ma jirnexxinniex, allora se jkun hemm effett fuq l-emendi kollha l-oħra. Jiena eh, kontenta ngħid li aħna minna progress fiż-żoni fil-affarijiet l-oħra. Kenna diskussjonijiet eh, imqanqlin fuq il-blacklist u aħna niddiskutu anki kif nistgħu nibbilanċaw il-ftuħ fil-rankings u għanna anki bilanċ tajjeb f'dawn l-osma kolla. Hemm em distribuzzjoni atipika fost il-partiti politiċi u din hija ħaġa pjuttost eh, ta' sfida meta nfittxu maġġoranza għal kompromessi. Jina għadni nittama illi il-gruppi kolla jkunu jistaw inklużi fil-kompromessi kolla ma jkunx possibbli imma nittama ma nkunu nistgħu nsibu bilanċ biex il-maġġoranza tal-gruppi politiċi jkunu jistgħu jaraw li l-idea tagħhom ġew riflessi fil-kompromessi. Però qabel ma naslu f'dan il-punt huwa importanti li kulħadd jidħol fil-kompromessi, kulħadd irid jagħti xi ħaġa. Il-grupp tiegħi jien personalment il-gruppi kollha għandhom ikunu fless għandhom jisiru flessibbli. Hemm xi xkiel eh, għadna ma wasalniex għal l-iskadenza, aħna għan nistennew li l-vot ikun fis sitta ta' Deċembru, għanna negozjati twalis, ġimma d-dihla, laqat ta' shadows u naturalment aħna għanna u koll staff tajjeb fis segretarat tal-imko u anki l-staff tiegħi personali li qed jipprepara negozjati tajjeb. Jieħu ħafna żmien u aħna verament napprezzaw il-ħidma tal-istaff. Però 19 il-emenda ta' kompromess f'kast ta' disa minnhom aħna edin kważi bilna fuq sistemi operativi nittama li nkunu nistgħu nitlu f'negozjati mal-Presidenza diġa f'Deċembru. Umma rridu u anki aħna, aħna se nitkellmu anki ma' ittere u juri, huma enuna ħafna fuq il-kompromessi u nixtieq nirringrazzja lilhom. Jiena ottimista personalment, però irrid ngħid li eh, għaddejjin minn perjodu diffiċli u nitama verament li kollegi kollha juru flessibilità għaliex inkella ma ħnistejn xin hawnhekk. Grazzi. U qabel ma nati l-mikrofonu lil eh, Andreas, ħatiħul ħatiħu, eh, ħatitkellem flok sur Juvan, qabel ma natik eh, il-mikrofonu, nishti nirring nilqa grupp ta', ta vizitaturi minn Antwerp. Nista najdilkom illi l-Olandis huwa fuq il-kanal numru 5 nixti natik il-mikrofonu issa l-Andreas fuq flokki Surġuvan. Grazie. Nishti nirringrazzja l-Senjura Xalde Mose. Unajt Eh, minn fisem il-kollega li dak li inti għat u għacħar għassur ġuvan. Ma nistawx nimplementaw kollox. Ġuvan jemmen illi ksar progress fuq il-ranking, fuq il-metodi differenti ta' trattament u anki fuq l-implementazzjoni tar regolament fil-istati membri. Irridu Naħasbu fuq jekk aħna eh, eh, aħna għannix eh, evalwazzjoni ex post hawnhekk u jekk għandux ikollna uh, approċ ex ante. bħala parti mill-pjattaforma fuq l-ekonomija u l-evalwazzjoni tal-kompetizzjoni. Naturalment l-ekonomija tas suq għandha tapplika għal anki għal ekonomija digitali, ma nistawx najdu illi se namlu ftit jew se namlu biss dak li proponit il-Kummissjoni, anki jekk hemm terren komuni ftit terren komuni fil-Kunsil fuq din il-kwistjoni. Hawnhekk jiena rrid nitkellem fuq il-blacklist fissa Mr. Givon u anki il-proibizjoni fuq eh, prassi eh, kommerċali speċifiċi. Irrid nispjega dak li jfisser eh, ġuvan hawnhekk u għajħos illi dak li qed jiġi diskuss fi shadows fil-laqgħa ta' shadows hija ħaġa tajba u li sejra fi direzzjoni tajba. U aħna nappoġġaw ir-rapporteur mhux biss fil-konklużjonijiet ta' sistemi li jitrattaw id-data u il-sistemi operativi addizjonali fil-ambitu, però nappoġġaw ukoll mux dak biss imma anki il mekanizmu u, u, u dana għandu ikun iktar faċli għal kemm għal pjattaformi kif ukoll għal konsumaturi. Aħna bħala IPP proponejna tlet affarijiet. U nishtiju nilħu ftejim mal-gruppi l-oħra. is surġuvan jaħseb illi nistaw nilħu ftejim ma' Sinjura Xaldemose. Aħna ma nistawx namlu riregolaw kollox fuq il-pjattaformi. Nafu li se jkun hemm dibattitu ulterjuri fuq il-pjattaformi. U għal din raġuni nittamaw li se namlu progress. Issa nisimaw minn Dan Dalton. Grazzi ħafna, President. Anki jien nishtiq ringrazzja lil Kristel għal ħidma tagħha bħala rapporter u miex ħidma faċli, speċjalment bil-dinamika tal-gruppi li inti e, konġentili ħafna kif semmejta. Jiena sinċerament minnaħa tal-Shadow EPP għanna soluzzjoniet l-iktar limitativi li għatrajt. Right u jenni rappresenta glub illi nappoġġaw l-approċ ta' Xalde de Mose, però ma nistax naċċajta dawk tal-IPP, anki jekk aħna mm, normalment naqblu magħhom, però eh, però f'dan il-kat għandhom miri mm, non realistiċi u limitativi li qed jagħmluha diffiċli li aħna Eh, naqblu maħħom. Pero irrit ngħid li nappoġġa li u inti sejra fil-direzzjoni tajba. L-ideja tijak L-deja tiegħi kienet il-proposta tal-Kummissjoni kienet tajba ħafna, kella bilanċ fiha eh, il-kwistjoni eh, u għatajjeb eh, u però kif edin nimxu u sfortunatament se jkonna nidbedu ftit imħabba mill-shadows imma xieħut mill-kompromessi sejrin li l-emwis għalina per eżempju edin namlu obbligi fil-pjattaformi illi ma jeżistux. E, e, ma jeżistux, ma, nistawx nifmu e, għaliex qed namlhom iktar limitativi dawn f'ċerti każiet narfu li regolamentazzjoni tal-intermedjari mhux faċli u maħni żguri kif se jiżviluppa fil-futur dana l-aħjar mod biex dan jiġi artikolatu huwa fil-mekanizmu tal-osservatorju tal-pjattaforma. U naħseb illi l-iktar waħda importanti hawnhekk hija din il-proposta għall-estensjoni ta' sistemi operativi. Però ma nistax nifhem kif din saret kwistjoni diffiċli għax kien hemm eh, pjattaforma waħda biss li m'għandix is-sistema eh, operattiva eh, sistema operativa miex pjattaforma. Ma, ma nistaw aħna namlu regolament li inkludu dawk il-sistemi operativi li mandomx platforms. Allora ma napoġax l-estensjoni, napoġġa però il-proposti tar-rapporter illi jitkelmu kif nistaw ikonna aħna klawzola anti-avoidance biex nevitaw l-abus Eja, nużaw l-ura din il-klawzula u f'dan il-kas jina nappoġġa din l-idea. Fuq il-ranking un-bat, anki għawnek irridu noqodu attenti ħafna kawti għax ma naħsbux illi nistaw nobligaw il-pjattaformi li publikaw eh, l-algoritmi kolla li jużaw. Wara kollox pjattaforma dana u dak li għamlu u ma jirrigwardaw il proprietà intellettuali ma, ma nistawx nobbligawhom. Uh, eh, jek nobligaw namlu hekk se nkunu nistgħu se irdu anki l-pjattaformi żgħar fl-Ewropa f'dan il-każ. U eh, hekk nagħmlu dan il-benefiċċju se jkun biss lejn il-pjattaformi l-kbar. Għanna bżonn niproteġġu uh, eh, din is-sitwazzjoni għandu jkollna bilanċ. Għanna nikkonċedu ftit, però rridu anki niproteġu l-algoritmi għax din hija wara kollox il-pjattaforma il eh, intellettuali tal-pjattaforma huma eh, jaħdmu fuq dan u mhix se taħdem barra minn hekk f'ċerti oqsma qed ners u eh, minn platform to business minn għal business to consumer regolament hawnhekk eh, fi regolament eh, irridu noqogħdu attenti hawnhekk u naturalment anki fuq id-definizzjonijiet għandna eh, sensila kbira ta' xenari possibbli Hemm ħafna pjattaformi differenti li jiġu minn oqsma differenti u għal din raġuni jiena naraf fil reżoluzzjoni tal-Parlament illi il-pjattaforma online m'għandix tiġi regolamentata minn regolament one size fits all. Waħna, problemi oħrajn illi qed nara huma illi eh, jider li aħna qegħdin hawnhekk nadottaw viżjoni li l-pjattaformi eh, huma kbar u ħżiena u l-negozji eh, illi jużaw pjattaformi huma tajbin. Ħafna drabi situazzjoni l-kontra. Irridu nevitaw din il-viżjoni miex ħaġa sempliċi. U fl-aħħar, e, e, il-kompromessi attuali kienu inkludew ukoll proposta għal blacklist. Issa, e, aħna nintervjenu biss fuq xenari speċifiċi. Ħafna, reċentement għamil nihda fuq il-likel u f'din iż zona il-Kommissjoni ma proponiċ intervenzjoni. I, anki fuq dan l rapporter miex tajjeb, però E, u skont kif inhuma l-kompromessi għal darboħra din aħna e, eh, nersu lejn situazzjoni tajba fuq il-su online għal situazzjoni verament eh, ħażina ħafna illi mux se jkollha l-ibda effett hekk aħna naduttaw din il-leġislazzjoni. Fejn jidher hawnhekk li l-intenzjoni hija propju nirdu ċerti pjattaformi. Naħseb li għad għandna żmien li nbidlu l-approċċ tagħna li jkun iktar favorevoli għall-innovazzjoni u ma naħsibx li rapporter se eh, eh, ma jaqbilx Imma s-situazzjoni ta' sfida kbira u diffiċli. Nirringrazzja tal-ħidma tagħha, aħna se nippruvaw nkunu proattivi u nejnu kemm jinstaw kun, però jekk aħna nimxu eh, kif eh, xieħut qed jipproponu ma naħsibx li se nimxu il-qoddim. Grazzi ħafna. Issa fisem għal ċaranzov. So would like to, to thank. Grazzi jina u koll nishtiq ringrazzja l-rapporter u t-tim taħħa għal mod kif hija pprovat issib kompromess. Jiena naħseb billi onestament semat il-femit tagħna, il-punti ta' tħassib tagħna u inkludiet xi miżuri prattiċi biex bekk il-liġi taħdem. Madana kollu nistqar illi l-pakket kollu kemm hu għad m'għandux l appoġġ tagħna, ma nistgħux nappoġġjaw ħafna mill-kompromessi li tresqu. Il-kummenti li semmejt l-aħħar għadhom validi. Xi wħud mill-gruppi qegħdin jippruvaw jużaw is-sitwazzjoni bħala għodda kontra l-entitajiet il-kbar fis-suq mingħajr ma jqisu illi huma l il pjattaformi żgħar Ewropej, l-istartup żgħar Ewropej illi se jbatu l-effetti kollaterali. Qegħdin jaddottaw pożizzjonijiet illi qatt ma poġġaw il-gruppi tagħhom fil-passat u qegħdin wkoll f'sitwazzjoni fejn ma jaċċettawx proposti mill-membri tagħhom stess. Hawnhekk rridu nifokaw fuq it trasparenza fis-suq online u jiena appoġġajt din il-proposta anke l-abbozz kien wieħed pożittiv Madanakollu issa li qed nagħmlu dan naraw illi jekk il-kompromessi jiġu adottati mingħajr bidla, ġviri mingħajr trasparenza jkollna leġiżlazzjoni li tiġi mifhuma bħala tentattiv illi jkollna regolamenti illi jkunu bbażati fuq l emozjonijiet mhux fuq il-loġika, pereżempju ninkludu l-operating systems. U aħna sħaqna fuq xi punti li qegħdin iħasbuna f'dan ir-rigward jekk taraw it-test dwar il-operating operating systems jista' jkun li jkollna projbizzjoni fuq il- ekosistemi kollha magħluqin fuq it-tamir mobile, ġifiri, dak kollu li jista' nsibu fuq il-Nintendo Switch jew iPhone irid jiġi zblukkat fl-Ewropa u bekk qed inġilu l kumpaniji illi inneħħu s-salvagwardja l-konsumaturi. Din mhix ħaġa qlija fil-fema tiegħi ma nistax nifhem kif wasalna għal dan il-punt bħala imko. Jekk xi ħadd jista' jurini falliment tas-suq li lin minn dak li ġie diġà spjegat minn DG Competition, jiena kuntenta illi nibatu ittra li DG Comp u naraw kif nindirizzaw dawn il-punti ta' tħassib, però ejjew ma nadottawx leġiżlazzjoni li x'aktarx se twassal għal konsegwenzi mhux intiżi fuq kumpaniji Ewropej u anki barranin. Għal dak li xaqsam l-inklużjoni ta' blacklist, il-grupp tiegħi ma jistax jappoġġa din is-sitwazzjoni kif femna kif spjegajna l-aħħar darba għal dak li għandu x'jaqsam il rabtiet bejn il-settur tal-ikel u dan is settur partikolari, din hija xi ħaġa li ma tagħmilx sens. Jiena mhux qed insib evidenza għal bżonn għal tali lista. Naf illi rridu nilimitaw il-lista, però l-artiklu proposti l ġdid qed jiftaħ biss is-sitwazzjoni għal aktar azzjonijiet legali. Dwar il-klassifikazzjonijiet, nifhem li l-kumpaniji xtiq ikunu fuq l-ewwel paġna, iżda meta naraw il-parametri il-sors sigrit jagħmel is-sitwazzjoni għar għan-negozji. U mbagħad huwa imprattiku għaliex il-kejl jibbaża ruħu fuq it-tfittxija tiegħek. L-implementazzjoni tkun xi ħaġa tal-waħx. Il-klassifikazzjoni wara kollox hija sitwazzjoni ta' għażla meta jiena nfittex għal website ta' tfal ma rridx illi dawn jiġu indirizzati bl-istess mod u jidru ma siti għall-adulti fir-riżultati. Għaliex il-websites ma jistax jiġu indirizzati bl-istess mod. Dan wara kollox din hija raġuni wara l filtering għalkemm xi ħaġa forsi tinsema tajba fuq il-karta jiena nixtieq inħeġġitkom illi tirriflettu xi ftit qabel ma naqbdu din direzzjoni forsi nkunu għadin nejnu xi kumpaniji li intilfu biex jidru fuq qoddim, pero mbagħad nistgħu namraw li jkun hemm riskju li jkunna wis affarijiet mhux mixtieqa fuq l-ewwel paġna. Ċertament rridu nsegwu l-prinċipji tas-suq u nagħmlu intervent biss meta jkun hemm il-bżonn. Irridu noħolqu leġislazzjoni illi fil-fatt Eh, tista b'xi mod tiġi segwita mill-kumpaniji rridu nsibu soluzzjonijiet mhux noħolqu aktar problemi. U allura jiena nixtieq li naħdmu fuq kompromessi tajbin mal rapporteur u nqisu wkoll it-test adottat ilbieraħ fjuri u nenfasizza illi rridu nimxu l-qoddim u mhux niġru l-qoddim u mbagħad nieħdu żewġ passi lura kif inhu il-każ issa. Grazzi. Thank you and then for the Grazzi għal ħodor, Signora Reda, grazzi ħafna. Jiena nirringrazzja r-rapporter għall isforzi kollha tagħha biex tipprova ssib kompromess illi b'xi mod joffri soluzzjonijiet. Il-ħodor ħafna drabi jisibu ruhom fin-nofs taż-żewġ naħat. Pożizzjoni komda din għalina li inħossu illi ħafna mis-suġġerimenti tagħna ġew inklużi U bekk jiena nirringrazzja lir rapporter għal din il-ħaġa mela kummenti fuq xi punti pendenti. Jiena naħseb li nista' nifhem xi ftit il-frustrazzjoni tas Sur Dalton fuq ċertu punti provajna dakkomodaw il-PPE, pereżempju fuq l-operating systems, naħseb mhux possibbli li nagħmlu għatabir ruħna illi dawn huma l-istess bħal pjattaformi u dawn jidhru kullimkien fit-test fuq l-istess livell għaliex l-operating systems jeżistu fuq it-tamir offline jistgħu jiġu diskonnesti mill-pjattaformi u l-għardon għat tifferm għal xi qed nirreferu. Issa rapporter naħseb għamlet proposta tajba dwar kif nistgħu nsibu soluzzjoni Aħna lesti appoġġjaw is-sitwazzjoni jekk dan jagħmel sens għal Pepe, jekk le, aħna nistgħu sempliċement inħallu kollox fih dan il-klawżula tal-viżjoni u nieħdu aktar ħin biex tassew nistudjaw il-problema. Però aħna flessibbli fir rigward ta' żewġ soluzzjonijiet. Issa dwar il-kwistjoni ta' dispożizzjoni tal ġustizzja, aħna konna kuntenti bla posta rapport ta' rapporter kif ukoll għażilna li konna l-introduzzjoni tal-ġustizzja fl-artikli nfushom maħniex konvinti mija fil-mija illi blacklist dan l-istadju hija xaġa mixtieqa għaliex għadu kmieni u anki fir rigward tal-punti speċifiċi ta' din il-lista minn tal-inqas element illi aħna xettiċi fir rigward tiegħu jiġifieri dwar il-sigriti tal-kummerċu allura aħna minn ħatana lesti naħdmu mhux qed ngħidu lejha għal kollox iżda rridu nirrikonoxxu illi ħafna gruppi qed jeżitaw dwar il-kwistjoni tal-lista sewda jekk nażlu din il-ħaġa rridu naċċertaw li dak li jiġi inkluż ma joħloqx kontroversi U naħseb għatfadlinna x'namlu dan ir-rigward. Issa punti ieħor ta' sew importanti għalina fejn nħossu l situazzjoni hija pruttost opposta fir rigward ta' dawn is-suġġetti emerġenti. Hemm suġġett fejn il-Kummissjoni għamlet evalwazzjoni tal-impatt sabet li hemm problema ġviri jiġifieri l-użu abbużiv ta' notifiki fejn tintbat notifika kontra kumpanija oħra u jippruvaw ineħħu element fil-klassifikazzjoni ppruvaw jimblukkaw lil xi ħadd. Kummissjoni indagat is-sitwazzjoni sabet li din iva hija kwistjoni mhux ċara lija għalfejn dan il-punt mhux msemmi speċifikament fil-proposta. Bekk aħna qegħdin nipproponu dispożizzjoni ta' trasparenza dwar dawn in-notifiki biex bekk ikun aktar faċli għal negozji biex jifmu għalfejn ġew imblukkati jew tneħew mill-lista bbażi ta' notifika biex bekk ikollhom l-opportunità jagħmlu spezzjoni tan-notifika biex huma jifhmu minn fejn u ġej dana kollu. Aħna napprezzaw jekk dana kollu jiġi rifless fir-rapport finali. Jekk le, xorta waħda nkunu kuntenti però nħossu li r-rapporter Iva tagħmel biċċa xogħol sewwa ħafna biex tipprova tiġbor kemm jista' jkun gruppi biex ikunu inklużi fil-kompromessi. Grazzi. Uh, Grazzi ħafna, Sinjora Gavert. Grazzi ħafna, Signor President. Mela, Sur Schwab, minn tal-inqas nista ngħid illi jiena eh, nistqar il-lingwa Ġermaniża mhux l-ewwel lingwa tiegħi, jiena għandi skuża jekk ma jirnexxilix naħseb f'xi kelma partikolari, però iva jiena wkoll niffaħar il-rapporter fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali vvutajna u nixtieq nifoka fuq ħames punti li huma importanti nifokaw fuqhom mela dwar il-blacklist. Il-Kumitat tal-Affert Legali adotta dan il-prinċipju bil-ġustifikazzjoni illi t trasparenza f'termini ta' rikjesti mhix biżżejjed jiġifieri ħafna drabi ikonna bżonn aktar żmien, iġifir verament eh, biex taqra ċerti dettalji trid tuża lenti biex tifhem x'qed jingħad u kollox huwa vak, kollox huwa moħbi lingwa legali anke l-avukati stess xi kultant ibatu biex jifmu x'qed jingħad bekk iva neħtieġu aktar trasparenza anki informazzjoni tkun ċara li wieħed jista' jaqra faċilment. U allura iva dawn il-listi s-suwed huma importanti biex dak li huwa projbit ikun ċar kristallin. Mbagħad il-kumpaniji wkoll illi mhumiex avukati jistgħu jifhmu. Punt ieħor li ġie adottat fil-kumitat tagħna tal-affarijiet legali biex ngħidu iva tassew qegħdin niksbu il-ġustizzja. Allura l pjattaformi jridu jilqgħu eh, tal-bit ta' trasparenza l-informazzjoni b'hekk trid titgħadda lill awtoritiet kompetenti biex tassew nkun qed nosservaw il-ġustizzja. Issa, l klassifikazzjoni punt illi wassal għal dibattitu u mhux dejjem nistgħu nifmu illi l-offerta tkun tal-kwalità mixtieqa u allura l kumitat iddeċieda illi jekk il-klassifikazzjoni stabbilita u l-ħlas direttament jew indirettament ikun allaċċat din ħaġa trid tiġi wkoll indikata b'mod ċara biex min qed juża l-pjattaforma ikun jaf illi kollox sar skont flasijiet diretti jew indiretti. Issa, l-ambitu ta' regolament fejn it-transazzjonijiet huma mistennija li jitlu fi skambju ta' dejta informazzjoni permezz ta' kuntratt xi ħaġa li ma kienitx koperta mill-proposta oriġinali, però nafu li jekk ninkludu din il-ħaġa faċilment din tista' tiġi żviluppata f'lakuna il-B2B ma nix nħallu din is-sitwazzjoni tkun disponibbli mbagħad għandna il-punt kontroversjali għall kumitat tagħna jekk is-sistemi operattivi għandhom jiġi inklużi fl-ambitu tar regolament. il kumitat għal IVA madana kollu termini tad deċiżjoni tal-Kumitat Legali kien hemm emenda oħra li jien arrestat biex bekk kollox jiġi diskuss. Il-forma tal-kliem trid tiġi mibdula mhux ħaġa tista' tapplika għas sistemi operattivi kollha naqbel ma' kollega Xalda Mose mhux għal kollha iżda dawk is-sistemi operattivi illi huma allaċċati mal-pjattaformi infushom jagħmel sens li din mhux għandix isservi ta' ostaklu, però is-sistemi operattivi jridu jkunu aperti wkoll. Iva, iva, iva. Bil wiesa fuq il-punt, l naħseb importanti nfehmkom ġdid deċiż bira naf li l-kollega xolda moza semja wkoll l-affarijiet legali x'iddeċidew bħala komitat. Onorevoli grazzi ħafna. Jien nappoġġa dak li semmit is-Sinjura Gebhardt, iva naħseb għandha raġun. Is-sur Dolti għadu għahu iva, mela, il-punt dwar l-operating systems, dan huwa punt li naħseb irridu nispjegaw b'mod aħjar. Ma nistax naċċetta l-idea li dawn is-sistemi mhumiex pjattaformi jekk iOS jew Android li qegħdin jintużaw l fis-sistemi stess hemm elementi inklużi illi b'mod ċar għandhom l-istess effett ekonomiku bħall pjattaformi. Is-sistema tal-kalkolu naslu għalija minn dawn l sejħa pjattaformi ma jistgħux jużaw is sistemi operattivi tagħhom f'lap. L-idea hija din ċerti apps ma jistgħux jikkomunikaw direttament permezz tas sistemi iżda hemm numru ta' twissijiet illi ikunu fis seħħ però dawn japplikaw biss għal pjattaformi, dak li aħna tinsejħu pjattaformi. Pereżempju tfittxija għal lukanda. U allura li nkopru dawn is-sistemi operattivi f'sens ġenerali tkun xi ħaġa wis komplessa. Dik nista' nifhimha iżda biex naslu għal mistoqsija jekk is-sistemi operattivi iġalux l-utenti bl-istess mod li jagħmlu laps u laps fil-fatt inqas minn hekk għaliex is-sistemi operattivi jġelu l-persuni jagħmlu ċerta affarijiet u allura punt ieħor li nixtieq inressaq għall-osservazzjoni tagħkom aħna rridu nippromovu l-ekonomija tal-pjattaforma, il-konsumaturi, l-utenti, l-ekonomija, in-negozji, il Dawn kollha jistgħu jerbħu f'din is-sitwazzjoni, però is-sitwazzjoni tal-Wild West illi qegħdin naraw fis-seħħ sa issa, aħna ma nħassux illi qed tippermetti l-parċipenti kollha illi jkollhom opportunità illi tkun ġusta. Essenzjalment iridu naraw kif l-ekonomija soċjali tas-suq se taħdem. Punt li semmejt qabel, aħna nafu jiena grat għal kull min għandu xi kritika fil-konfront tagħna, però iva dejjem ħajkun hemm ir-riskju li se nitlu f'wis dettall u allura din il-kritika hija leġittima jekk qegħdin infett u wis, però jiena xtaqt ngħid il-kollegi ejja ma nserħux ruħna fuq il-fatt li forsi s-suq isib soluzzjonijiet waħdu. Kenna eżempji fil-passat fejn kellna nagħmlu regolamentazzjoni U l-istess jiġri fis-settur online. Naħseb sitwazzjoni attwali eh, l-Aġenziji tal-Ivvjaġġar online għandhom bżonn regoli għaliex aktar se jkollna utenti f'dan il-mod, aktar milli jkollna sitwazzjoni fejn ikonna utenti f'Londra. Forsi jekk inti tmur fuq l-internet se ssib numru limitat ħafna ta' dak li tfittex u allura naf li ma sx ikolna soluzzjoni waħda l kulħadd f'termini ta' regolament, irridu ninvestu ruħna f'termini ta' fiduċja tagħna fir-rapporter, il-Kunsill diġà għandu approċċ ġenerali. Però id-dibattitu se jkun diffiċli, però aħna ma nibżawx minn dan. Grazzi ħafna. Il-Kummissjoni issa għandna ir rappreżentant jekk jogħġbok is-Sur Tank. Grazzi ħafna, jiena wkoll nirringrazzja l-Sur Demosa għal-ħidma tagħha. il diskussjoni qed turi illi mhux faċli illi tipprova ssib kompromessi tajbin fuq qasam daqstant kumpless. Fl-aħħar ta' Novembru se jkollna ftejm sim se jkollna l-ftehim, se jkollna bżonn ikollna ftehim, allura ma tantx għandna ħin dispożizzjoni tagħna. Irridu regolamentazzjoni tal-pjattaforma kemm għandna idea differenti sa fejn nistgħu naslu. Smajna referenza għal Wild West, ma nafx jekk nistax nisdeskrivu s-situazzjoni attwali pala tali, għaliex hemm ħafna liġijiet nazzjonali u tal-Unjoni li japplikaw però iver nagħmlu iktar. Din il-proposta u l-affarijiet kif in huma, ovvjament nistgħu ntejbu l-affarijiet, qegħdin immorru aktar għal situazzjoni ta' soft west. Kemm il-darba semmew il-konsekwenzi mhux intisi, mhux mistennija, qegħdin indirizzaw kwistjonijiet prattiċi. Il-kwistjoni però hija din kif se nsolvu ċerti problemi mingħajr ma naslu għal konsekwenzi li ma nkunux sibna lihom f'nadi oħra. 7500 pjattaforma fl-Ewropa, żgħar, kbar, f'setturi differenti tal-ekonomija, ma rridux noħolqu għafas illi jagħmilha diffiċli għal pjattaformi ġodda jaħdmu fl-Ewropa, allura s-soluzzjoni tridu jaħdmu. Issa, s-sistemi operattivi u eżempju fil-fatt. Jekk inżidu elementi importanti, però mhumiex taħt eh, il-loġika jew l-istruttura ta' din il-proposta se noħolqu problemi addizzjonali kif is-semma dan l-aħħar għaliex sistemi operattivi hija terminoloġija wiesa' kif semmit is-Sinjura Reda, hemm sistemi bħal dawn forom differenti fl-ekonomija kollha kemm hija, rridu noqdu attenti li dak li ninkludu hawnhekk fil-proposta jaqbel mal-loġika u l-istruttura ma dak li għandna ir-regoli hawnhekk jagħmlu sens dawn iċ-ċirkostanzi sur xwab inti qed li sviluppatur tal-app jista' jiġi mxekkel, eċetera l-App Store fil-fatt jaqa taħt l-ambitu ta' din leġislazzjoni. Jiena naħseb li dawn huma koperti l-affarijiet titlob. Sistema operattiva fil-fatt hija pjattaforma taħt is-sens tar regolament hija xaġa koperta. B'hekk nappoġġa lir rapporter biex issib approċċ prudenti. Ovvjament, li mmorru għal azzjoni kontra l-evitar, iva, hija xi ħaġa li jridu nindirizzaw għal kemm nodu attenti. Umbat għandna wkoll dak li jrid jiġi inkluż f'artiklu 5 dwar search engines, iva rridu naraw il-kwissjoni mhux l-istess u l-artiklu kif inhu jista' jiġi applikat ukoll u fil-mod sħiħ il-blacklist is-sema kemm il-darba. Mela aħna nippreferu l-artikli nfushom biex indirizzaw dak li nxon indirizzaw. Punt li semmejt kemm il-darba kif dan il-komitat jidrinna li mhux biss qegħdin t trasparenza bħala kwistjoni diġà għandna klawsoli ta' blacklist. Kull artiklu huwa klawsola b'referenza għal din il-blacklist. Ma sax tbiddel il-termini u kundizzjonijiet mingħajr avviż minn qabel, trid toffri r rimedju eċetera, eċetera Mela, sakemm il-Parlament ħass illi ehm, prassi speċifiċi mirati li niprovowaw ninnegozjaw jagħmlux sens, allura hawnhekk irridu mbagħad inqisu illi klawżla ġenerali se toħloq inċertezza għaliex jekk hemm idea ġenerali jew dubju dwar dak li huwa ġust mhux inġust, allura dan jista' jwassal għal każijiet il-qorti. Però il-klijenti, l-utenti tan-negozju dawn ma jridux jaslu għal qorti, ma jridux jaslu għal situazzjoni bħal din għax jibżaw mir ritaljazzjoni Ma naħsibx li din hija xi ħaġa mixtieqa. Ejja naraw jekk l-istruttura attwali tistax tiġi mtejba f'dan ir-rigward. Klassifikazzjoni, punt li semma kemm il-darba, Sur Dalton semma li mhux il-parametri kollha għandhom jiġu żvelati, ma sirx li din kienet l-intenzjoni tar rapporter, ma xejn li jindika dan. L-algoritmi m'għandhomx jiġu żvelati għal raġunijiet li smajna u allura dun sibu bilanċ adattat hawnhekk. Is-Sur Dalton ukoll refera għal konsumaturi u konsumaturi għal dak li għandu xaqsam il-klassifikazzjoni għal riżultati mħalsa, punt li semmit ukoll Sinjura Gebhardt. Naħseb dan huwa kopert ukoll mill-liġi tal-konsumaturi fil-fatt. Il-klassifikazzjoni ġiet influwenzata mill-ħlas hija xi ħaġa li tiġi żvelata għall konsumatur xi ħaġa li għandna fil-UCPT u naħseb xi wħud mill-kwistjonijiet jistgħu eh, wkoll isibu soluzzjoni b'nadi oħra. Kellna n-non diskriminazzjoni f'termini ta' klassifikazzjoni, nodu attenti hawnhekk għaliex Iva, pjattaforma m'għandix tagħmel diskriminazzjoni bejn żewġ offerti fuq il-pjattaforma, hekk nisimgħu, però rdodu attenti. Il-mekkaniżmu ta' klassifikazzjoni huwa mod kif wieħed jagħmel differenzjazzjoni jekk jiena infittax lukanda u l-kollega tiegħi wkoll ikollna riżultati differenti għaliex aħna persuni differenti, storja ta' riċerka differenti. Mbagħad allura ma narawx l-istess lukanda jew l-istess eh, vacuum cleaner għax forsi kien hemm xi imġiba stramba tal-pjattaforma jew għax għandna preferenzi u profili differenti. Punt iktar speċifiku issa. So xi kultant nippromuovu d diskriminazzjoni fuq smoħra, pereżempju il-fake news jew kontenut violenti. Irridu illi l-fake news ma jkollux importanza, bekk nodu attenti illi ma jkonix imbagħad impatti fuq oqs oħra u nikkontrodixxu linji ta' politika oħra. Naqbel mas sinjora Reda li klawzula ta' reviżjoni huwa importanti ma nafux Sa fejn għandna naslu, però diġà bdejna naħdmu mal osservatorju u se naħdmu oħrajn. Biex bekk imbagħad ikonna klawżola solita reviżjoni u naraw kollox ċala darba jkollna l-evidenza. Issa, il-notifika dwar kompetituri. Dwar dan il-punt, ngħid illi it-trasparenza tad delisting u l-informazzjoni li tingħadda lil dawk il-persuni li waqgħu mill-klassifikazzjoni. Din il-ħaġa diġà tagħti possibilità illi min jiġi akkużat illi qed ibih affarijiet folots jista' jagħmel indaġini u jista' anki jasal għal mekkaniżmu tal-millilment biex issib soluzzjoni għal din l-akkuża. U allura diġà għandna din il-ħaġa koperta Signora Gebhardt, l-aħħar komment dwar id data bħala mod ta' ħlas u jekk ma ngħidux u ma semmux din il-ħaġa jkollna eh, lakuna. Aħna qed majdna illi l-ħlas bi flus huwa prerequisit biex dan jaqa' taħt l-ambidu. Anke l-Kunsill iċċara dan il-punt f'wieħed mill-premessi u naqblu hawnhekk. Jekk inti tidħol fl-App Store u tuża apps b'xejn u m'hemmx ħlas ħlief id-data tiegħek, pero kollox jaqa' taħt l-ambitu tal-inizjattiva tagħna għal xekk jiena nuża dik l-App Store. Jiena ovvjament naqbel mal-ftehim ta' dak il-ħanut u allura kollox qed jaqa' taħt dak l-ambitu ġifieri qed nieħu l-affarijiet b'xejn u ma qed inħallas bid-dejta. Grazzi ir-rapporter, Sinjur Xaldemuza. Uh, Grazzi ħafna President u grazzi wkoll il-kollegi għal kummenti kollha tagħna. U jien għadni ottimista u nixtiequ nilħu kompromessi tajbin u jkollna appoġġ mill-grupp ma nixtieq ngħid xejn iżjed għalissa imma ħerqana sabiex nisma nara x'jiġi fin-negozjati li ġejjin. Grazzi. Grazzi ħafna u nawguralek. Normalment ikun votazzjoni fis-6 ta' Deċembru. Mela, naħseb nistgħu nagħlqu is-sezzjoni ta' dalodu u niltaqgħu wara nofsinhar fis-satejn u nofs. Likla tajba.